Good morning, everybody. Lodwa tajba lil kulħadd. L-ewwel net nixtieq nagħtikom merħba f'din l-ewwel laqgħa tagħna wara l tajl tas-sajf. Nittama li kelkom vakanza tajba, striħajtu bizzejiet, u wissa mlina enerġija biex inkomplu bil-ħidma tagħna. Ta Min issa sal miliet, suppost għandkom kopja tal-agenda hemm bidla waħda. Sinjura Cornelsen talbet dwar punt numru 10 biex aħna dan il-punt nitrattaw wara il-votazzjonijiet biex bekk flok punt 6 sar ikonna punt 10 dak dwar is-semestru Ewropew wara votazzjonijiet.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 Um, die Kollegin Beresch weiß Bescheid über den Wechsel. Is-sinjura Beresh taf dwar din il-bidla li aħna minna fl-agenda u meta tisef maħna naraw ser jiġrija taf li din il-bidla li għamilna din il-bidla fl-agenda għalek l kullħat jaqbel aħna ser nibdlu l-ordni ta' punt 6 u punt 10. Se namlu punt 10 flok punt 6. Issa naddu għal punt li jmiss, l-avvizi tal-president. Fil-folder ta'kom suppost għandkom informazzjoni dwar ismiħ, dwar is-servizzi ta' ground handling li saret fl-20 ta' ġunju hawnhekk fejdan il-Kumitat għall-impjigi l-informazzjoni disponibli bl-Ingliż, bil-Franċiż u bil-Ġermaniż u fil-folder ta'kom ser issibu il-minuti għal smieħ li kena fl-20 ta' ġunju kol dwar il-kwistjoni tal- eh, Mutual Societies ser jirissibu il dokumenti disponibli bil-Franċiż, bil-Ġermaniż u bl-Ingliż ukoll. Nixtieq nfakkarkom ukoll li hemm proġett ġdid dwar il-firma digitali. Il-Kumitat għall-Impjiegi et jieħu sem fil-fazi ta' prova hawnhekk u issa meta jkonna l-emendi dawn ser jiġu iffirmati b'mod digitali, hemm proċess digitali. Tistgħu tażlu smart card u il-pin, dan huwa mod kif tistgħu tagħmluh, intom e email biex imbagħad ikolkom sal-10 ta' Settembru biex intom tgħidu jekk triddu x'tażlu tażlu proċedura ta' PIN jew inkella proċedura ta' smart card. Dawn huma żewġ proċeduri ser jispjegaw ser nispjegawlkom kollox permezz ta' email. Din il-laqa ser tixxandar fuq l-internet ukoll. Jina nishtiq nagħti merħba lil kollega tagħna Andrej Unikonuk mis-sekretarjat huwa kollega ġdid illi għadu kemm jissieħeb magħna u nagħtuh merħba. Suppost għandkom il-minuti wkoll mill-laqa preċedenti illi kellna u għandkom sa l-aħħar ta' din il-laqa biex tagħmlu xi kummenti, xi oġġezzjonijiet għal minuti tal-laqa preċedenti laqat april. Jekk ma tagħmlu l-ebda kumment, allura nadottaw dawn il-minuti. Naddu għal punt li jmiss il-Budget Ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2013 it-taqsimiet kollha. Kenna skambju ta' femmiet dwar il-budget, il-nifsu u l-opinjoni. Hemm mija u żewġ emendi għaċ-ċifri u sitt emendi dwar l-opinjoni u aħna ser nivvutawa tal-waqt l-opinjoni. X'ngħaddi l-kelma li rapporter is-Sur Bulan. Grazzi tassew, signora President. Dwar ir-rapport marbut mal-budget tal-2013 hemm miegħu żewġ emendi illi jiena fassal, fassalt 34 u aħna binna illi ikonna tmien emendi ta' kompromess. Jiena fassalt l-emendi f'konformità ma' riżoluzzjonijiet tal-budget biex ikonna budget li huwa ekwivalenti għal dak tal-2012 għall-inqas. Jiena xtaqt li nżomma rapport dwar il-bidla u l-innovazzjoni soċjali. Il-punti kollha li l-gruppi qablu dwarhom dawn huma rappreżentati ovvjament baddan jaddi trilogu dwar il-programm għal talim matul il-ħajja l-idea hawnhekk hija li konna budget li huwa daqs tal-2012 dwar il-Fond Ewropew tal-Aġġustament tal-Globalizzazzjoni il-Kunsill ħeles minn dawn il-flus u jnaħseb li rritu konna 55 miljun illi jingħataw. Pala regola ġenerali kull darba li l-Kunsill jagħmel tnaqqis fil-proposti tal-Komissjoni jiena dejjem neġa' lura l-proposta tal-Komissjoni u xi drabi jekk il-Komissjoni tkun ipproponiet illi naqsu iċ-ċifra jiena suġġerejt għall-inqas illi nżommu l-istess ċifra tal-2012 mhux iktar għaliex hemm setturi fejn bħalissa ma nistgħux nagħmlu tnaqqis. U dwar ir-rapporti pilota, il-proġetti pilota jiena segwejt il-proposta tal-koordinator li konna zewċ proġetti pilota u azzjoni waħda ta' tħejja, ħlif wahda l-sur Darden suġġerja unek. Imbagħad jiena għamilt proposti oħra. Dwar dak illi Sinjura Beres u Sur Darden proponew dwar is-salarji, jiena naħseb illi aħna bilna illi kull flejjes marbuta ma' dan il-proġett għandhom jiġu allineati mal-proġetti pilota l-oħra, iġifiri miljun dwar l-impenji u 500.000 dwar il-pagamenti. Naħseb li mżbal amministrativ dwar linja 040417 u għament 65 slash 113 nishtiq li nżidu 0 miljoni f'appropriazzjonijiet żewġ miljuni f'impenji u 1.2 miljun f'appropriazzjonijiet. Nixtieq ringrazzja l Shadows u l Sur Dargen tal-li aċċetta bosta kompromessi. Jina naħseb li fil-Kumitat tal-Impjegi rridu niżguraw illi l-impjegi fost iż-żaża u l-istender soċjali siru prioritajiet tal-Kummissjoni, mod partikolari anke għal-Kunsill u għawlini għalina illi nizguraw illi konna gvernanza ekonomika ċara u disċiplina ma rridu l-istrument il-mezzi l-Unjoni Ewropea biex nipromuovu il-politiki soċjali u l-impjiegi biex ikonna drittijiet garantiti għall impiegi u ċertu flessibilità għall-kumpaniji u kol inżommu ma l-istrateġija 2020. Vielen Dank. Ich übergebe an den Schattenberichterstatter Herrn Darden. Grazie tassew, Sur Darden. Merci, Madame la Présidente. Quelques mots simplement, donc... Nous... Grazie tassew, Signora President. Xi kummenti? Aħna nafu x'inhuma il-kuntesti tan-negozjati tagħna mal-Kunsill u l-problemi li ltaqgħu magħhom kull sena meta ninnegozjaw sa l-Istati Membri qegħdin jistaqsu biex jagħtu ftit sem hawnhekk u aħna provajna nollu l-livelli kemm jista' jkun u għalhekk fassalna bosta emendi. Illi dawn l-emendi mux bis jirriflettu l-proposti tal-Kommissjoni imma xi drabi jmorru wkoll li lil minn dak li proponiet l-istess Kommissjoni. Għalhekk fil-qosor nixtieq ngħid illi aħna kena negozjati tajbin ma' Sur Bular, il-rapporter, U l-ħakna xiftajmit tajbin u jnaħseb li dan ser jippermettilna biex aħna jkonna rapport ta' siwi li aħna neħduh fil-debattitu li ser ikun hemm fil-Kumitat għal-Budgets dwar affarijiet pal fond soċjali, il-Fond Ewropew. L-aġġustament tal globalizzazzjoni affarijiet oħrajn ukoll proġetti pilota illi jidru importanti. Mhux ħażin. Għal per eżempju l-impjigi u kwistjonijiet soċjali issa dwar il-programmi għal talim matul il-ħajja jina xtaqt illi emmek forsi namlu xaħġa ġoħra. Stajna intejbu iċ-ċifri. Meta qabbel mal-punta tluq tagħna naħseb iżda li l ħakna kompromess tajjeb dwar affarijiet illi huma l-qalbna. Grazzi. Grazzi tassew l-Onorevoli Zuber. Obrigada, Sra. Presidente. bon dia a todos. Ehm, Nis-proposti. Grazzi ta' sew, Signora President, l-odwa tajba li kulħadd. Il-proposti li aħna minna. Fil-rigward ta' valur jistaw forsi jidru li huma xiftit u li jien aktar dak li huwa possibbli iżda fl-aħħar mill-aħħar dawn jirriflettu l-opinjoni tagħna dwar il-budget in ġenerali. Il-budget tal-Unjoni Ewropea huwa strument fundamentali, huwa essenzjali. Jekk aħna rridu illi nerġgħu inqasmu il-ġid bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri għalhekk aħna dejjem sħaqna għal żieda fil-budget tal-Unjoni Ewropea. Kif tafu, il-budget tal-Unjoni Ewropea mhuwiex lanqas 2% tal-GDP medju tal-Unjoni Ewropea. Aħna nixtiequ illi nagħtu spinta tal budget tal-Unjoni Ewropea biex il-koesjoni soċjali li dejjem nisimgħu dwarha issir realtà biex dawk li għandhom iktar jagħtu aktar lil dawk li għandhom inqas. Issa hemm punt ieħor illi jiena xtaqt nitratta. dan il-punt huwa dwar l-emendi illi aħna ressaqna fil gwarta ta' din l-opinjoni. Il-Fond Soċjali Ewropew hawnhekk jisemma u 22 biljum Dak li qed nagħmlu aħna f'din l-emenda huwa li niżguraw illi dawn il-flejes jiġu użati għal ħolqien in tal-postijiet tax-xogħol. Postijiet tax-xogħol xirqa tajbin mhux postijiet tax-xogħol prekarji. U jiena naħseb il-Kummissjoni għandha tindirizza dan il-punt għandna dan il-flagell tal-qat illum il-ġurnata u dan ifisser illi l-importanza ta' drittijiet tax-xogħol hija dejjem akbar. Għandna dejjem aktar postijiet tax-xogħol f'kundizzjonijiet żiena u dejjem aktar ħaddiema qegħdin jaħdmu f'kundizzjonijiet li huma simili għall iskavitu Il-Komissjoni Ewropea dan ma tistax tinjuraħ. Għanda tindirizza dan il-fenomenu illi qiegħed dejjem jikber fl-Unjoni Ewropea. Grazzi. Vielen Dank, ich sehe jetzt keine weiteren Wortmeldungen, dann würde ich noch... Grazzi tassew, ħadd ma jixtieq jitkellem aktar, mela l-ura nixtieq ngħaddi l-kelma l-ura lir-rapporter. Grazzi tassew, Sinjura President, jien nixtieq nirringrazzja lil dawk illi tkellmu u li shadows u koll u importanti li aħna nisħu dwar il dwar progress, il-lifelong learning, il-dialogu soċjali, il-subiet transkonfinali, ġifiri jures, u il-mikro finanzjament. Issa dwar il-kontribut tal-axħar jema u il-fondi tal-ISF li ma jiġux użati hemm bosta femmiet dwar dan. Hemm min talab biex dawn il-fondi jerġgħu jitqasmu biex minnhom jibbenefikaw jibbenefika l-qat. Dawn il-fondi imma huma disponibbli għaliex jiena smajt illi mhumiex disponibbli qegħdin nitkellmu dwar 20 biljun fondi tal-ISF ammonti gbar ta' fondi strutturali u koll u jina għallu l-Komitat tal-Budget illi hija zbaljata żbaljata li naħsbu li dawn il-flejes huma disponibbli. Għalhekk aħna tlabna biex dawn il-flejes jerġgħu jitqasmu biex minnhom jibbenefika il-qatt. Jinixtieq nistaqsi l-Kummissjoni hawnhekk biex ittina tweġiba oġġettiva, tweġiba xirqa. Grazzi tassew. Grazzi ta' sew nalqu dan il-punt fuq l-agenda. U se ngħaddu għal votazzjoni. Ich hoffe, Sie haben alle Ihre Karte mit dabei. Nittama li il-kol ġibtu il-karti tal-vot ma'kom.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 dwar l-ewwel parti tal-emenda 6500 sa 7500 u 41 jekk nistawx nifutaw dwar dawn imblok f'daqqa. Naħseb li il-President ridet 600 541 nistaw naddu minn 6500 kelli ma tiġi interrotto Include, include, yes. Okay. Okay.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 Mux possibli nivutaw in blok, tgħid il-President? Votazzjoni miftuħa. Okay, vote is closed. Votazzjoni maluqa. Okay. Ähm, 31 haben dafür gestimmt, keine Enthaltungen und keine... 31 favur, lebda astensjoni, lebda vot kontra. Għanda stant. Il-emenda taddi. Insejt il-kartijaj. Tejt l-onorevole kellima. Issa naddu għal 6-5-0-6 L-Onorevoli Bullon, minu favur, minu kontra, astensjonijiet, taddi. L-emenda li jmiss 6507 Boulon u 6540 Darden dan huma identiċi minu favur kontra astensjonijiet jaddu. Emenda 6508 Bulan u 65 wieħed Darden. Dawn huma identiċi minnu favur. Kontra. Astensjonijiet. Jaddu. 6500 Emenda 6 5 l-Onorevoli Zuber minu favur kontra astensjonijiet ma tadix. Emenda 6-5-2-7 u 6-5-4-2 Bulan Darden rispettivament le 6-5-2-7 minn Bulan se nivutaw dwar abis minu favur kontra Astenzjonijiet. Taddi. Issa 4 6-5-4-2 tiġi irtirata. 3 l-Onorevoli Darden minu favur. Astenzjonijiet. Kontra. Ser namlu verifika dwar din l-emenda. Vot elettroniku. Votazzjoni maluqa. Ma taddix hemm 17 kontra. Għal dastant naddu għal kompromess A, PPE Wasendi? Minu favur, minu kontra astensjonijiet Għaddi. 6-5-4-4 u 6-5-0-9 jaqaw u għallek naddu għal kompromess be mi Pepe u l-essendi minu favur minu kontra astensjonijiet Għaddi. Bat embosta emendi illi jaqaw għallek naddu għal kompromess Che, PPE, SND, minu favur, kontra, astensjonijiet. Jaddi, kompromess D, PPE, e, SND, u l-grupp tal-ħodor, minu favur, kontra, astensjonijiet. Jaddi. Għal-dastant, naddu għal tlet emendi identiċi 653, 6547 u 6584 Bulan Darden u l-Onorevoli Ori. Minu mela, favu. Kontra. Astensjonijiet jaddu. 6548 l-Onorevoli Darden. Minu favur Nu kontra? Assenzjonijiet. Ma taddix. Sitta ħamsa wieħed erba l-onorevoli Bulon. Nu favur? Kontra? Assenzjonijiet. Taddi. Emenda sitta ħamsa. Tminja ħamsa l-daqstant taqa. U għalek 6-5-1-5 l-onorevoli Bullon minu favur kontra. Astensjonijiet taddi. Dan kom mit zum Änderungsantrag 6. 6-5-7-9 Dardenu Balzani, dok favur kontra. Astensjonijiet Maddiċ. Bot Vot miftuħ. Votazzjoni maluqa. Li għanzi adottata faġit 3591 Bulon fissem il-komitat dawk favur kontra astenzjonijiet għaddit. Sitta ħamsa disa ħamsa Angelilli Angelilli favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Sur Bulon fissem il-Komitat tak favur kontra astensjonijiet għaddit. Sitta ħamsa tminja zero l-istess, ċifir naddu għal kompromess E tal-IPP SND u l-ħodor u favur kontra astenzjonijiet għaddit. Kompromess F, FP, SD, SND u l-ħador, favur kontra astenzjonijiet għaddit. Kompromess G, favur kontra astenzjonijiet għaddit. 6552. Naħden u kotini. Favu. Kontra. Astensjonijiet. Naħsa għaddiet ma niverifikaw. Fot miftuħ. Għaddit 19 favur. Mela, 6-5-5-3 Sassur Darden. Dok favur. Kontra. Assenzjoniet. Istess maġġoranza ġveri għaddit. Niverifika. bat malu. Persuna favu, persuna kontra. Għadda d-deċarta. Issa, 6573 ta' Jean Lambert, ta' favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddit. Sitta ħamsa ħamsa erba sur dardan. Favur. Kontra. assenzjonijiet Jina li għaddejt ma nistgħu niverifikaw. Sitta ħamsa ħamsa erba' vot miftuħ. Satax kontra satax, ma d-dix ġviri. Issa, 6 5 7 u 6-5-8 huma l-istess, ehm, favur kontra stessenijiet għaddit. Issa 6575 eh, Lambert favur kontra astenzjonijiet għaddit. 6531 sul bullon dak favur kontra astenzjonijiet għaddit. Nizbat iż-żewġ emendi dwar jaqgħu ngħaddu 5 653. Emenda bil-fom, Missur Bulu. Iva, jtisur Bulun, sempliciment eh, biex ngħid illi fuq din kutanja ta' tħejja eh, eh, hemm ħlas ta' żewġ miljuni u ammont ta' 1.2 miljuni. Iva, hemm xi problemi Le, mela nazzgħu nivvotaw favur. Kontra assenzjonijiet għaddit. Emenda 7026 sinu zuber ta' favur. Kontra. Astenzjonijiet niverifikaw elettronikament. Għat miftuf għat malu. Ebbatax favur, 32 eh, kontra ma diċ. issa għal mis ta' surbulon fisem il-komitat dawk favur kontra astensjonijiet għaddit. Issa tajdin kotinji 655 dawk favur kontra astensjonijiet għaddit. 6-5-2-3 jaqa bħalma jagħmel ta' wara, ġifieri issa 6-5-1-9 ta' subullhom l favur kontra astenzjoniet għaddit. Kompromess A, H, favur kontra astenzjoniet għaddit. 6 5 Terdin Kotinji, propjament 6558, favur kontra astensjonijiet. Niverifikaw. Votazzjoni maluqa. 20 favur, batax kontra għaddiet. 6560 Darden kontini favur kontra astensjoni għaddiet. Sitta ħamsa, sitta wieħed darden, favur, kontra, astenzjonijiet. Verifika. Bot miftuħ. Fot smaldu. Tmintax favur, satax kontra, għamaddiċ. Emenda 6, 5, 6, 7, 7, 6, favur kontra astensjonijiet L-istess maġġoranza ġibri maddiċ. Issa 6-5-2-3 dawk favur kontra astenzjonijiet għaddit. Issa 5 6 652 658 Bullon 8 dok kolla l-istess, vun favur kontra astensjoniet għaddit. Sitta ħamsa seba seba Lambert, dok favur kontra astensjoniet għaddit. Sitta hamsa 6 tlita Darden, favur, kontra Astensjonijiet għaddit. 6-5-2-5 bulon, favur, kontra, astensjonijiet għaddit. 6-5-2-6 bulon, favur, kontra, astensjonijiet għaddit. Tlita li mis identiċi Blunder Den Lambert, Favul, kontra astenzjonijiet Għattit, Soċa Mendi 6521-6565 Blunder Den favur, kontra astenzjonijiet għaddit. 6566 Darden 6566 favur kontra astensjonijiet verifikaw vot malu 20 favur 20 kontra maddiċ Issa ħas 6-5-2-2 ta' surbulon dak favur kontra astensjonijiet għaddit. Sewa wis kienu l-voti, l-lista tal-voti, issa nifutaw fuq l-opinjoni kolla kemmi. Emenda numru 1 ta' Sinjor Lambert, favur. Kontra. Skużani, tajt t ċer favur kontra senijiet, għaddit. Emenda numru 2 tarden favur kontra senijiet, għaddit. Emenda tlieta Zuber dawk favur kontra senijiet, għaddit. Emenda erba, lember, dak favur,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 kontra assenzjonijiet maddiċ. Għaddit, skużawni, għaddit. Remenda. Rimis, dog favur, kontra assenzjonijiet. Għaddit. Anzi, niverifikaw. Vote is closed. Dann ist es 20 dafür, 19 dagegen ist damit angenommen. 20 favur, 19 kontra, għaddit. Amenda numru 6. Darden, tok favur, kontra, astensjonijiet, għaddit. Laħar vot, l-abbozz l-opinjoni, Nivvotaw elettronikament vot miftuħ. Vot malu. Titla' 30 favur, 2 kontra, Nsiċ kollegi, s-senjura ħar kienu f-għasab favur, bil saw l favur, s sessjonijiet nej kontra ċbi għaddit. Herzlichen Glückwunsch an den Kollegen. So, dann kommen wir... für Ho nil kollega. Tajab wis, mux punt 6, seba punt numru 10. l-opinjoni ta' Signora Corneliusen. Nisab l ħagġa naqbatu naddi il-mikrofonu li l-onorevoli Corneliusen. Yeah, thank you. Okay, I'll just start talking <laughs> while everybody's leaving. Tajab wisq. Eżis kollegi ta' komitat, ek kif forsi tiftakru e, il-far li għadda, ħna votajna fuq żewġ rapporti ta' dwar il-Annual Growth Survey tal-2012, wieħed kien ta' Sur Gozes, t tal-ikon, u liħor kien e, rapport minnaħat tiegħi minnaħat tal-Komitat tal-Impjegi. tal komitat tal impiegi tal u minkejja li nasibtu li kienet ħasra ma fuq żewġ rapporti separati sur gozessu eh, konna isna marbutin wieħed ma liħor, eh, waħlin wieħed ma liħor, propjament, u eh, fassanna fl-imkien punti jilli sibna li forsi jitikasna, morna naraw il surxus morna naraw il-presidenza, il presidenza konna suċess mux ħazin meta ġejna biex niprezentaw opinjoni u perspettiva komuni. Għana minnaħat tal-impjegi tlobna set affarijiet fi frar. Għana tlabna sitt affarijiet iktar ambizzjoni fil-lanijiet tagħna tal-2020 għal ħolqien tax-xogħol sostenibbli għal investiment u riformi tat-taxxa għal kwalità eh, fil-kas ta' impjiegi għal trattaw il-faqar u li insaħħu il-leġitimità demokratika. U issa huwa iż-żmien illi naraw eżattament x'qed jiġri u x'ser jiġri fis-semestru tal-2012 wara il-Konsil tal rebbja wara l-programmi tal-riformi nazzjonali kif ukoll wara rekomandazzjonijiet minnaħa tal-Kummissjoni. Din il-rapport tal avalwazzjoni huwa rapport waħdini għal-Parlament kollu kemmu eh, u għammexxi minn ikon sur Gawzes u koll u l-komitat tagħna huwa assoċjat ma' dan taħt regola 50 u jina kelli kariga l-infassa l-opinjoni. Jina kon preferi konna komitati konġunti, iżda mm, sfortunatament ma nesċinni, għax li kon jisom xorta jidrilom li dinja bazzikament jgħak kuseri ta' flus u bux eh, mandi xaqsam man nis daqsek. Snin li ġejjini konu impiki ser jamlu ħafna rapporti fil-bidu ta' kull semestru u għamlu għed konġunt fit-timimu Issa dwar il-kontenut tal-opinjoni, aħn jina um, minna uh, eh, dil-aħar sitt xhur tibdija sosferiment mill-attenzjoni tagħna nil qat eh, fost żgħażagħ u l-qat in ġenerali u l-kriżi soċjali ktar mill-li ġej. Eh, Għad fadal xafna xin maqdru però l-ewwel ambizzjoni tagħna, l-ambizzjoni ewlenija tagħna hija li għandna maqdru l-istati membri tal-li l-ambizzjoni tagħhom huma baxxi żejjed għaliex is sena 2020 bl-ambizzjonijiet attwali żgur ma se jkunu fattibbli, għas teorija ħseb wara meta inti tqisu mbagħad inuqqas ta' progress lejn dawn l-għanijiet li qed isiru. punt importanti huwa li stati membri għalunna li ħajatu ħafna iktar kas il-ħol inta xol f'jannar, eh, kienu tomna naqra ħil ta' tama, imma fil-verita eh, xej minn da ma, seħ, għax kiena ma kiena mebda pjan tal-Olimpijek Nazjonali li nħoloq ħatma ta' il kolli ta' fuq il-posta xol, li l affarzajin minn ħazin għallar, f'dan ir-rigward u għad mill-affarijiet li jina najt naħseb li importanti ferm huwa punt numru 12 fl-opinjoni tiegħi fejn għandek qed ngħidu li għandek scoreboard għaddit l-ewwel sena mis-scoreboard imma wieħed irid jirriża ħafna aktar li l-impjieg huwa parti essenzjali ta' dawn id-differenzi makroekonomiċi u tal-irkupru. jiena ma użajċ il-kliem kollu li sajt nuża fl-opinjoni, ħajkolli nemenda. Nittama li jintom il-kol ħatamlu l-istess ħagġa bid deja tajba tistaw tikkontribwixxu u għal darboħra ħansi jina u sul ħansiru eh, ħbib tal-qalb. Grazzi. Kif the floor to Mr. Zerkas? Grazzi, nagħti l-kelma li sur Zerkas. Grazzi, Signora President. Għanna konet naħdmu fuq dan is-semestru sa mill-bidu permezz tal-kollega tagħna Signora Perez. Inħossu b'mod ġenerali illi jista' jsir iżjed mingħata tal parlament Ewropew, forsi dan huwa l-mod, dan huwa l-uniku studju li ġara darba jkollna maġġoranza biex nagħmlu bilanċ ta' dak li qed tajt l-Unjoni Ewropea u nassiguraw ruħu ruħna illi nieħdu kont tal-kriżi eh, enormi li għaddejjin minna mhux ħan indirizzaw il-kriżi jekk ma nindirizzaw il-kriżi ekonomika, dawn huma żewġ tipi ta' kriżijiet li jimxu eight feet eh, viċin ħafna ma' xulxin. Issa kif diġà ntqal, jridu nħarsu eh, lejn kif ir-rakkomandazzjoni ġew mismuwa bdejna mill kunsill f'Ġunju, il-Kummissjoni ta' il kommissjoni li qed ikunu iktar bilanċati qegħdin isiru fejn miżir bilanċati fil-fatt il-problema hi illi il-kliem ma jkunx segwit minn mill-fatti. Allura aħna l-kolla u preżenti rridu nsaqsu l nafusna jekk l-impjegi huwa daqshekk ta' priorità l-Unjoni huwa iva lura isma' id-diskorsi taqbel li dan huwa minnu huma mill-politiki li naslu għalihom it-tweġiba tkun le. Meta naraw l-iktar pajjiżi li huma mill-quta minn il problema naraw li hemm ġenerazzjoni sħiħa li ma tistax issib post kif kif kif tikseb lajxin tagħha dawn il-pajjiżi qed jiġu analizzati permezz ta' kull tip ta' nies tekniċi, ekonomiji, nies li jaħsbu biss illi l-ħajja hi biss bilanċ mikroekonomiku u tiqafem il-ħajja. Il-ħsib fundamentali tagħhom huwa kontrarju għal eh, dak li nemnu aħna verament solidarjetà ma nistgħux nisimpliċiment ninsewa jisa eh, ma teżistix Anzi, mux tal-li maħniċ għedin nuru solidarieta, tal-li għedin namlu ktar bsaten fil-roti u ostakli. Jina nemmen allura li jemma opinjoni kol jmur għedha tikber, illi l-Unjoni Ewropea miex għedha tejnom li dawin nis. U anka, pjuttost tagħmel il-kontrarju il-politiki tal-Unjoni Ewropea mhumiex qegħdin jidru li jkunu li qegħdin jindirizzaw l iżbilanċi kemm il-mikroekonomija, eċċetera, għaliex l-attività mikroekonomika qiegħda iċċedi u kull ma jizdid u kull ma qed jiżdied huwa it-taxxa. Dawn sempliciment ċittadini għedin jħossu biss li jem dawn il-kat, il u daqseg biss. Allora, sinjura, l-apportent jkollok appoċ b'saħħtu minnħata dal-komitat għax irridu aħna naħdmu fuq dak li għedin jaħsbu in-nies Issa, fuq semestru Ewropew għanna bżon ninjettaw xiftit ta' attenzjoni lejn nies għanna ninjettaw iktar umanizmu dil-krizi hija frott ta' 20 sena. Issa mhux biss huma dak li għamlu djun li huma ħatja imman kal kredituri dawk li taw id-dejn u naħseb li għandna bżonn nuru iktar sensibilta li dawk li għadin jissofru, partikolarment il-nis li għadhom żar fleta. Jiġifieri dak li sar huwa sis tajjeb għal dak li għandu jsir fis-semestru. L-idea hi li d-dimensjoni soċjali tieħu sopravvent, jiġifieri in ikunu n-nies, grazzi signora Cornelius ta' xogħol kollu tija. Grazzi. Grazzi ħafna. il sulman kjoġbu. Grazzi Marija ta' dan il-dokument nasib huwa bażi tajjeb għas-semestru Alejandro għandu raġun fuq ħafna mill-punti li semma dawk li jedin jifuka fuq l istabilita u ovvijament il-Ġermaniżi huma magħrufin għal din, aħna m'aħniex qed ngħidu biex innamlu kazz kull imkien, aħna qed ngħidu li dan huwa importanti għandna bżonn sis finanzjarju tajjeb imma għanna bżonn ukoll investiment sensibbli, sem investiment f'waqtu aħna rridu nindirizzaw mhux biss id-deficits, id-deficits imma wkoll rridu naħsbu fuq it-kabbir. Allura għandna li konna bilanċ tajjeb id-kontrollaw id-deficit ma jkollniex iktar wedit finanzjarju waqt fl-istess ħin ninvestu għal eh, tkabbir eh, tal-Unjoni Ewropea. Dan u l-messaġġ li kena bżonn l-pajjiżi tan-naħa ta' fuq tal-Ewropa. Naħseb dawn huma l-ara affarijiet li ġraw eh, fil-Unjoni huwa li jiġu nies li minn barra u jgħidu tajjeb wis aħna rridu li din il-kumpanija bil-hedge funds b'mod partikolari u l-mod kif taħdem din huwa ħażin jekk jiena nħares lejn il-mod kif l-Amerikani jiġu f'pajjiżi u jgħidu li aħna rridu nagħmlu X, Y u Z, u mbagħad rridu nagħmlu li rridu fuq il-ħaddiema dan rridu jifmu l-investituri irridu jifmu li aħna għanna l-modell soċjali Ewropew u għanna l-speċifiċtajiet tal kull pajjiż. U t-tini remarka nixtieq nagħmel huwa u naħseb għandek raġuni kontent li aħna qegħdin niffaċċjaw din bħala Parlament Ewropew. Għanna kena ħafna voti diffiċli ħafna fuq dan imma naħseb wasalna l-kompromess tajjeb għanna sistema li taħdem waqt li nassigura li s-semestru Ewropew ma jkunx biss diskors vojt ma xi ħaġa li tista' tiġi implementata. Jiena naħseb li l punt tlieta tlieta huwa importanti. għandna bżonn pjanijiet nazzjonali ta' implementazzjoni rridu nikkoordinaw u nippjanaw u biex dan isir għandna bżonn xi ħaġa tanġibli, xi ħaġa li nkunu nistgħu naħdmu fuqha jekk aħna rridu iżjed Ewropa ma jfissirx illi Brussell għandha taħdem għandha tiddeċidi f'kollox iva rridu ninvolvu il-Brussell fid-deċiżjonijiet imma ninvolvu lill-istati membri in-nazzjonijiet u jgħinu li l-ħaddiema u l-nies li jkunu f'sitwazzjoni prekarji, f'sitwazzjoni diffiċli, kollum bżonn iktar iktar attenzjoni. L-impjiegi fuq livell part-time li jiżdiedu mhix soluzzjoni. Fil-rapporti għaj, id-dinja xaġalina li indirizzajt, imma ma nistgħux ngħidu li xi ħaġa eventwalment ħa tiġri ħafna nies għandhom diffikultajiet il formati għandhom it-taħriġ neċessarju, taħriġ tajjeb imma xorta ma jidnexxilhom xisibu impjeg. Ġifiri aħna għanna bżon impjek li jkun ibbażat fuq taħriġ tajjeb, imma dan huwa fuq il-livell qiegħed fuq meta ta' żmien twil. X'se jiġri l dawk il-pajjiżi li m'għandhomx eh, il-workforce eh, ġo pajjiżhom stess. Jien naħseb li dawk li jgawdu mill-mobilità jirnexxielhom li jsibu impjeg anka fil-pajjiż tagħhom. Issa, f'numru 12 Fenn Marin għandi mistoqsija fuq il-bilanċ mikroekonomiku. Ek X'inhu ma eżattament il-kriterji għandna bżonn nixtieq inkun naf fuq iktar informazzjoni tal-punt. Grazzi ħafna, grazzi ħafna. Grazzi ħafna, jiena naqbel sew mal-pozizjoni li diġa intervjenew xi kollegi tiegħi. fl-opinjoni tiegħi l-aħħar kollega għamel diversi punti importanti u proposti konkreti wkoll li aħna nistgħu wkoll e, e, naċċettaw. Fuq il-punt tlieta inħoss li dan huwa importanti ħafna l-Unjoni Ewropea b'mod ġenerali permanent għandu <clears throat> jikkonsidra barra ċerti kwistjonijiet oħra il-mod ta' ħidma kif stat membru il-manjera kif jaħdem stat membru kif jaf jaf ħajwieġeb għal ħtiġijiet ta' postijiet ta' xogħol ejja ngħidu illi illi kun hemm ċerta' aċċess ta' fej eh, eh, nis esperti ma jkunx hemm ħtieġa tagħhom u allura dawn indirizzawhom għal xogħlijiet li jinsabu f'pajjiżi fejn hemm iżet bżonn tagħhom. Hemm bżonn ikun hemm koordinament u attenzjoni partikolari U dak li għandu xaqsam il-mod kif għanna nipreparaw l-esperti, il-professjonisti specialment zazax Din hija dan huwa suġġeriment tal-pjan nazzjonali li għandu jkun hemm illi jkollu lan illi jeżamina fuq livell Ewropew e ka fuq livell ta' skull stat membru is-sitwazzjoni tal-professjonisti. Um, Unbat il-punt 17 f'dak li għandu xaqsam mal-referenza ta' xol part-time aħna irridu nasbu wkoll għal persuni anzjani illi għat għandhom il-kapaċità illi jaħdmu u daw għandhom natu każhom u għandhom u huma għandhom jħossu ruhom apprezzati anka daw jindu biex jindunaw u jirċifu messaġġ li daw għandhom valur soċjali ikun għatfadlilhom valur anka fil-kamp tax-xogħol anka jkunu jistgħu jaqilgħu il-flus u jgħinu s-soċjetà b'mod ġenerali li tista' tibbenefika minn l-esperjenza ta' daw il-persuni. Jiena naqbel nikkallok nikkollabra mal-relatriċi anka nippreżenta nippreżenta ċerti emendi eh, li l-emendi għandhom l-iskadenza 11 ta' settembru. Grazzi. Grazzi ħafna. Signora Sulber. Grazzi ħafna, Signora President nixtieq nifoka fuq kwistjoni speċifika illi qiegħda fil-paragrafu fil disa fl-abbozz ta' opinjoni. din relata ma' rakkomandazzjonijiet biex innaqsu li s-salarji, imbaxxu salarji. Issa, hemm ħafna pressjoni għaddejja fuq il-salarju tal-ħaddiema bħalissa is-salarji qegħdin jinżlu f'livelli li wieħed assista jista' jemminhom u l-Kummissjoni għandha taħdem fuq dan. Qegħdin naraw l-Ewropa tmur lura b'deċenni ta' snin u dan il-Komitat mandu sempliċement juqol bil-qiegħda u jaċċetta kollox. Hekk, jisum ma xejn. Qed naraw salarji jitnaqsu fl-opinjoni tiegħi għalmenu hija xi ħaġa li żgur ħażid il-faqar. nagħtikom eżempju minn pajjiżi minn pajjiżi stess. Il-Bank Ċentrali Ewropew u l-Kummissjoni Ewropea qegħdin jisejħu biex ikun hemm biex biex titnaqqas il-minimum wage għal 485. Issa di żgur ħatolli eh, il-livell tal-faqar, aħna bħalissa edin naraw fenomenu u li da mux bist eh, eh, il-faqar jett jizdiet, immanka il-numru taħaddiema il-numru taħaddiema li ħajkunu fil-grupp ta' nies foqra Dan imur kontra il program eh, tal-kupru. U inkunu għedin nostakola u koll tkabbir. Ma nistawx noqdu nejdu aħna rrifa, rridu, rridu tkabbir u fl-istess ħin nimbaxxu s-salari, dawn huma żewġ punti li jmorru kontra xulxin. Grazzi ħafna. Il-kellima di jmiss. Is-Sinjura Papadopulu. Jina nishtiq najt u koll il jina naqbel ma dak li għal Is-Sur Serka se tinsisti fuq il li jkollna bilanċ bejn il-kriżi ekonomika u dik soċjali. Jina rajt it-test tas-Sinjura Relatriċi u nixtieq nifoka fuq il-paragrafi 9-10-11 dwar rakkomandazzjoni li qed isiru lill-Istati membri l-inegwaljanzi kbar li jem bejn l-istati membri, qed nitkellmu fuq il-faqar, u livelli ta' faqar u livelli ta' nuqqas tampiegi, u anka il-nis li għandhom kwalifiki li ħafna qed naraw trojka li qed tmur fi Spanja, l-Irlanda u anka f'pajjiżi f'Ċipru. Imma fl-aħħar ta' ġurnata għandna falliment qed naraw il-Greċja li qed tintuża bħala eh, annimal laboratorju skont il-kellima bħala guinea pig u l-riżultat huwa li jkollna brain drain. Qegħdin nitilfu l-ħaddiema, nitilfu ż-żgħażagħ, kollha din jitilqu minn pajjiżna daw u għedin naslu għal situazzjoni ta' zbilanċ fejn il-żazax kwalifikati fin ħat isfel tal-Europa qed imorru jew il-Ġermanja, jew il-Renju Unit, jew saħansi tal-Istati Uniti. U daw in-nies jieħdu l-om postom Eh, ċittadini eh, eh, li jiġu minn pajjiżi terzi u li għandhom kwalifiki ferm iktar baxxi. U allura kull stat, mem kull stat membru, il-livell ta' kull stat membru jitbaxxa. Allura rridu nwessaw din id-diskussjoni għaliex daw ir-rakkomandazzjonijiet mhumiex biżejjed. Hawnhekk kienet naħseb fuq il-kumitat tiegħi u anke tak tal-kumitat aħna dawk illi, aħna konna aħna li insistejna fuq il-livell ta' solidarjetà imma minkejja dawn is-sejħiet is-solidarjetà għadha ma ma Allura jina ħanati MND fuq disa ta' xanka fuq l-ewwel paragrafu aħna ma nistgħu sempliċement noqogħdu nejdu li stati membri u nejdu l-om illi intom għandkom timpenjaw ruħkom li li tirrispettaw l-anijiet ta' l-2020 minnajr man kunu tajnijom l-odda u il-level ta' 75% ta' impiegabilita nisa għall-irġil nisa f'dawn istess pajjiżi kien hemm ukoll dan l-ekkim sejjaħ e, brain drain. Issa, kif nistgħu nagħtu eh, postijiet ta' impjiegi ta' kwalità f'dawn il-pajjiżi? Meta għandna daw eh, għandna dan il-brain drain għaddejn kollu. Allura għanna bżon tweġibiet anka mill-istess kommissjoni għax ma, ma naħsibx li irċevejna sissa minn għandhom. Grazzi ħafna. Vielen Dank, ich darf das... Grazie Hafna. Il-kalima li jmiss. Is-Sinjura Jevreska. Smajna ħafna fuq innovazzjoni, anka fl-industrija u fil servizzi nitkellmu fuq soluzzjonijiet ta' innovazzjoni anka fuq is-suq ta' xogħol hawnhekk u jien naħseb li xi ħaġa li għandna nifuka fuqha wkoll u nixtieq li nara xi emendi hawnhekk ippreżentati dwar l-applikazzjonijiet ta' soluzzjonijiet ta' innovazzjoni għas-suq ta' xogħol. Dan huwa żmien ta' kriżi fl-Ewropa għandna bżonn daw it-tip ta' soluzzjoni speċjalment fost iż-żgħażagħ. Dan huma nies kreattivi għandhom idejat eċċellenti li mhumiex qegħdin jiġu mismuwa daw iż-żgħażagħ għandhom bżonn ta' dawn it-tip ta' soluzzjonijiet biex bekk ikunu jistaw jibdew jibnu eh, karriera professjonali stabli. Fl-istess ħin jiena nixtieq infakkar ir-rapporter tagħna illi wara l-intervent tagħna jien għandi bżonn nitla għal kumitat ieħor imma nixtieq insegwi dak li qed jingħad fuq dawn il-punti. Grazzi ħafna. Thank you. I'd like to thank Mrs. Cornelison for her report here. Grazzi ħafna anka ta' dar rapport, is sinra McIntyre, u nix nitkellem fuq xi paragrafi. Paragrafu erba' jina żgur nappoġġja l-idea illi minn min, tassazzjoni diretta ta' għaldik dik indiretta. Iġifiri, tkun kwistjoni kif in-nis ikollhom għażla dwar kif jonfqu l-flus u t-taxxa toħroġ minn hemm. U mbagħad dawk li jkollhom sal iktar salarju baxx ikunu barra mit-tassazzjoni mis-sistema ta' tassazzjoni b'mod sħiħ. Jiġifieri dawk li jkollhom salarji l-iktar baxxi ma jħallsux taxxa. Il-punt li jmiss nix nikkommenta fuqu u kien paragrafu 7, u għal paragrafu 6-7 ma naħsibx li għam namlu differenzi bejn, bejn in nies li huma self-employed u dawk li għandhom part-time. Għax għal ħafna nies huwa l-part-time huwa xogħol part-time li jridu speċjalment in-nisa u jiena bħala impjegatriċi jiena nimpjega nies li jkunu jridu ikunu part-timers. Allura ma naqbilx ma l-ideja li daw edin fl-istess kategorija bħala impjegi prekari, impjegi da mux mandux iġi konsiderat bħala impiegi e, eh, li huma friskju, anka dawk li huma li għandhom xogħol għal rashom, din tkun għażla tagħhom li ikollhom dan ix-xogħol. Rridu nifmu li l-espansjoni ta' dan ix-xogħol, it-tip ta' xogħol għal-rasom u importanti u minnaw li jitnislu ġeneralment il-negozjanti u l-intraprizi għammin għawek jitwildu, għallura ma nix nuqodu nitrattawhom b'mod negattiv daw. l għan prinċipali tagħna għalli nuħol u l-impjiegi mal-Ewropa kollha u jina xorta għad ninħos li nix għadin nifukaw bizzejiet bil-messagġ li l-gvernijiet u l-parlamenti mu għadin joħol joħolqu l-impjegi, mux ix xol taħħom illi joħol l-impjegi l parlamenti u l-gvernijiet. Il-gvernijiet u l-parlamenti xol taħħom u d-dover taħħom huwa li joħol u l-ambjent bizzejed biex minu nkarigat u minu wara l-intraprizi joħloq l-impjegi u jawi. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna ma qed nara l-ebda tal-bajk tara l-kelma għaw xi ħadd mill-Kummissjoni li xtieq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 Grazzi ta' diskussjoni, et nifem li kunem ħafna emendi. Sabu ħerqana, rapportakom, nixtieq nżid kumment wieħed. Intom rajtu il-bidliet li aħna kellna mis-sena l-oħra. Fukajna fuq il-konsolidazzjoni indirizzajna l-izbilanċi biex ikon approċ iktar bilanċat biex nindirizzaw kemm is-sitwazzjoni finanzjarja u nagħtu aktar attenzjoni li tkabbir Ifrajtu wkoll mill-sħarriċ annwali dwar it-kabir tagħkom u se nadottaw l-opinjoni tagħkom kif ukoll dik tal-Kumitat għall-Ekonomija l-Kumitat Ekon. Grazzi tassew, signora Cornelsen, biex ti konkludi. Iva, grazzi tal-appoċ illi tajtuni Dan ser ikun rapport b'saħħtu għal darbohra u nittama illi jirnexxilna ndaħlu ħafna minnu fl-aħħar dokument illi mbagħad jgħaddi għal plenarja. Biex nibda l-ewwel net jiena naqbel ħafna mal-Onorevoli Serkas. Hemm problema għanna dinja li qed tinbidel imma maħniex nibdlu l-affarijiet biżejjed u neħtieġu illi dawn l-affarijiet jinbidlu mill-aktar fis possibbli l-iktar dawk il-pajjiżi li bħalissa jinsabu fi kriżi. Dwar il-mistoqsijiet li staqsejtuni kien hemm xi persuni illi ikkumentaw dwar punt numru tlieta dwar il-pjan nazzjonali għall-impjiegi. L-idea kienet li jkunu l-istati kienu l-istati membri infusa mill ħasbu dwar din l-idea imma mbagħad qatt m'għamlu segwitu tagħha Il-Kummissjoni mbagħad daħlita fil-pakkett għall-impjigi bħala parti mill-semestru li jista' jkun hemm fil-ġejjieni u jiena naħseb li din hija xi ħaġa tajba. Għaliex kif intqal il-koordinazzjoni tal-isforzi tal-ħolqien tal-impjigi din il-koordinazzjoni hija importanti mens ukoll ħafna persuni mbagħad ikkummentaw dwar punt numru 7. Naħseb illi kien hemm xi nuqqas ta' hemmhekk l-iktar fil-rigward ta' Sinjura McIntyre, jiena marriċ illi nagħmel differenzi bejn il-ħaddiema part-time u dawk li jaħdmu għal rashom. Jiena fen kbira ħafna tal-ħaddiema part-time M'bosta pajizi pajjiżi fl-Ewropa fejn jekk wieħed jaħdem part-time ma jkunx protett b'mod soċjali, il-maġġoranza tal-pajjiżi ma tantx għandhom protezzjoni jekk ikunu jaħdmu rasom. Per eżempju, Danimarka hija eċċezzjoni. Tista' jkollok xi benefiċċji għal qatt jekk inti kont taħdem għal rasek. l-ikbar influss fil-faqar fl-Olanda, per eżempju, hija fost il ħaddima li jaqsmu li jaħdmu għal rashom għaliex is-suq tagħhom ma baqax kbir biżejjed. Jina nixtieq li dawn l-affarijiet nippromovuhom imma wkoll nagħtuhom protezzjoni soċjali. Imbagħad il-pagi il-pagi ġew diskussi ħafna. Bażikament il-punt huwa illi il pagi bħalissa huma trattati bħala variable ekonomiku. U ekk huma sa ċertu punt imma huma wkoll il-pagi tal-persuni, il-flejjes li il-persuni jużaw biex jixtru l-ikel, xaħalsu il-propieta. U din ħaġa spiss ninsewa. Il-revizjoni tal-scoreboard hija parti minn dan. U issa din naraw din il-pressjoni biex jitnaqsu il-paga, il-pagi u mhux biex jiżdiedu iżda jek aħna rridu noħolqu bilanċ ekonomiku f'xi pajjiżi il-pagi għandhom jiżdiedu u mhux jonqsu. U għandna namlu limitu ta' kemm għandhom jonqsu il-pagi għaliex il-persuni jridu jixtru l-ikel, jridu jħallsu l-proprjetà. Jiena ma fimx perfettament dak li kienet qed tipprova tgħid is-Sinjura Papadopoulou dwar l-anijiet Ewropa 2020. Jiena għadni nemmen illi nistgħu ngħidu illi ser niksbu 75% impjiegi tal-impjiegi fl-2020. Imma hemm bżonn ta' sforzi differenti U hemm bżonn ta' fukar aktar fuq l-impjiegi l-ħolqien tal-postijiet tax-xogħol u fuq li l-persuni jkunu jistgħu ta' bilħaq jaħdmu. U għalhekk l-idea x'inhi illi naqsu l-ambizzjonijiet tagħna jew forsi nistgħu niddiskutu dan il-punt aktar tard. Biex nikkonkludi, naħseb illi dan dan kien l-aħħar punt li kelli xi ngħid jiena weġibt il-mistoqsijiet kollha Saper għana li neċivi l-emendi u niddiskuti dan il-punt ma'kom ser ikonna laqat illi rendu ma tantx għandna ħin. L-emendi ser ikunu bl-Ingliż għaliex m'għandniex ħin għal traduzzjoni. Imma jiena żgur illi fl-aħħar mill-aħħar ser ikonna rapport tajjeb ħafna fidejna, grazzi. Grazzi, kifett inti jiena nixtieq niġbet l-attenzjoni għal fatt illi l-emendi jistgħu jiġu biss infasla bl-Ingliż sal-11 ta' Settembru nofsinhar. Mbagħad nevalwaw l-emendi fi 17 ta' Settembru u l-adozzjoni fil-Kumitat għall-impjiegi fit-18 ta' Settembru. Għalhekk nistgħu issa ngħaddu għal punt numru 7 fuq eh, l-agenda l-istabilment tal-programm ta' drittijiet u ċittadinanza 2014-2020. Jean Lambert, il-rapporter tagħna, u llum se niddiskutu l-emendi illi ġew imresqa nisabu taħt ir-regola 50, il-proċedura ta' regola 50, hemm xi artikli fejn il-kompetenza imma Jean Lambert ser tispjega aktar fid-detal. Ma nafx kemm nista' nagħtikom informazzjoni dwar il-kompetenza. Imma din hija xi ħaġa illi żgur il-kol konxi tagħha. Membri tal-kumitat jiftakru illi dan huwa l-font taħt il-prospettiva finanzjarja li jmiss irri illi ser tinkludi eh, il-programm Defni parti minn program Progress, il-program tal-drittijiet u kol dwar id-drittijiet tal-tfal u xi ħaġa dwar ċertu dimensjonijiet tal-drittijiet tal-konsumaturi u dal-waqt se ngħidilkom ħaġa aktar dwar dan. Inti semmej din ir-regola 50 illi teżisti fost tlet komitati libet imexxi hawnhekk imma rapporter E, fl-eBay Kinga Guns b'xorti tajba u għalek hemm konnessjoni tas-sew saħħita. Qed naħdmu għal kumitat u nisa il li għandu kompetenza esklusiva dwar il-kwistjonijiet li huma b'xi għar marbuta mal-programm defni u kwistjonijiet marbuta mas-sessi. U għalhekk hemm xi emendi fejn il-kwistjoni mhix dwar il-kontenut ma naħsibx li Emmek hemm ħafna punti fejn ma naqblux. Imma għandna bżonn ta' diskussjoni biex niċċaraw li ma kumitat jiddeċidi li ma biċċa. Ser nippruvaw nikkomunikaw ma' shadows u ma' dawk illi faslu l-emendi. Hawnhekk. fir tal-emendi, l-emendi kollha mill-punt di vista tiegħi huma pożittivi uħud minnhom isaħħu l-emendi tiegħi stess u għalhekk jiena nista' naċċettahom dawn iżda hemm xi emendi oħra li wkoll mixjin f'direzzjoni tajba u iżidu xi ħaġa fl-opinjoni ta' dan il-Kumitat semmejt il-kwistjoni tal-dimensjoni ta' drittijiet tal-konsumatur f'artikolu wieħed erba' wieħed e Nishtiq nisma' nant Kinga Gans sul kommissjoni dwar il-proposti biex aħna nċaqalqu din il-kwistjoni tal-drittijiet tal-konsumaturi għal strument ieħor fejn isa titħol aħjar. Mux dan l-istrument fejn aħna nixtiequ nitkellmu aktar dwar id-drittijiet u ċittadinanza u rridu indaħlu il-kunċett ta' ugwaljanza fit-titlu. Għalek, hemm emendi 23 u 46 illi jittrittaw jitrattaw il-kwistjoni ta' drittijiet tal-konsumatur. Jiena kont fassal xi ħaġa fl-emenda 15 verżjoni simili ta' dik ma mhux taqseb saħħita biex naraw xer jiġi din il-kwistjoni hawnhekk. Jiena Nixtieq illi naċċettaw l-emendi jew inkella nneħħuhom kollha jekk inkunu nafu li dritti tal-konsumaturi mhux ser jitneħħew barra mill-programmi kollha. Imbagħad hemm il-kwistjoni tal-diżabilità bħala sezzjoni partikolari meta mqabla ma xi ħaġa li koperta minn strumenti internazzjonali huwa tajjeb jekk aħna nisħu dwar dan matul il-prospettiva tal-Parlament imbagħad nħallu l-affarijiet rigward tal-negozji mal-Kunsill. Hemm emenda tlieta, kollega Klevetti, illi titlob biex iddaħlu dawn il-punti jiena m'għandix problema hawnhekk imma jista' jkun illi jkollna kwistjoni dwar il-bilanċ fil-prospettiva ġenerali tal-Parlament jekk inħossu li qed nisħu hemmhekk u dan ikollu implikazzjoni għal distribuzzjoni tal-fondi. Hemm ċertu waqsmu wkoll fejn għandna l-istess emendi għall-istess premessa jew l-istess artiklu jiena ovvjament lesta ninsib kompromessi hawnhekk. No, waħda marbuta ma' premessa ħamsa fejn emendi minnaħa tiegħi, emenda 25, onorevoli Sesipel, onorevoli 26, eh, emenda 26 mill-onorevoli Harkin. Uru naraw ser nagħmlu bil lingwa ta' din il-premessa partikolari imma nittamaw illi insibu kompromessa hawnhekk artikolu wieħed erba' wieħed a' ah. Hawnhekk irridu nitrattaw kompromess u dinija dwar li ma drittijiet u ta' min huma drittijiet li huma koperti hawnhekk drittijiet li ġejmi ċittadinanza jew inkella drittijiet ġejji mill-leġiżlazzjoni tal-Unjoni Ewropea li ovvjament dan għandu implikazzjoni fuq in-non citizens ukoll. Għandi emenda 12, hawnhekk emenda 34 mill-Onorevoli Sipel u kol mill-Onorevoli Handel. Jiena naħseb illi aħna nistgħu insibu lingwaġġ xiera hawnhekk nekjon kella l-lingwaġġ li huwa preferut daw l-emendi illi semmejtilkom artikolu 4 wieħed b illi jindirizza l-prinċipji ta' non-diskriminazzjoni minnu koperta unek taħdawn dawn il-prinċipji ta' non-diskriminazzjoni u l-ugwaljanza ta' trattament hemm ħames emendi, emenda 13 u emenda 36 sa 39 l-Onorevoli Sipel, l-Onorevoli Handel, Kinga Gens, l-Onorevoli Menner. Għanna l-qasam tal-identità fost is-sessi u l ugwaljanza fost is-sessi hawnhekk naqblu mhux ħażin imma wkoll għandna paragrafu akbar dwar kwistjonijiet ta' rispett u d-dinjità mod partikolari dawk li japplika fuq il-post tax-xogħol. U għalhekk dan huwa qasam ieħor artikolu u wieħed be li nippruvaw isibu kompromess. Għajjem fil kwistjoni dwar min għandu li ma responsabilta għalli ma biċċiet. U din hija e, din irridu nitrattawha mod partikolari emenda 40 ħarkin u emenda 41 l-nirfa klevetti dwar artikolu 41 b. il-konnessjoni ma programm program Defni hemmhekk u programmi illi jindirizzaw il-vjolenza domestika. U din hija xi ħaġa li ser niddiskutuha, nittamaw li ser niddiskutuha mal-Kumitat fam. Ma ma naħsibx illi aħna ma naqblux hawnhekk fil tad-direzzjoni u l-kontenut, imma kwistjoni iktar marbuta mal-kompetenza u fejn tinsab il-kompetenza. Grazzi l-Onorevoli Harkin l-onorevoli jisipel un l li Harkin. Grazzi, President, jina nistanżon fil-qosor u importanti li l-rapporter il-Sinjura Lambert li rapporter nirringrazzjawa għal dan l-abbozz eccellenti jina naqbel maħħa illi aħna nistaw nissieħbu mal-gruppi kolla għalli xem ħafna punti fejn aħna l-koll naqblu u nistaw nsibu kompromess tajjeb. Din hija ħaġa tassew importanti għaliex imbagħad aħna ser inkunu nistaw niksbu pożizzjoni konġunta tajba. Anke jekk għandna mandat pjuttost limitata hawnhekk minkej għal fatt illi bosta kumitati għandhom mandati differenti huwa id-dmir tagħna l li niżguraw li drittijiet taċ-ċittadini kollha li jgħixu u jaħdmu fl-Unjoni Ewropea ikunu imħarsa u għalhekk jiena nisab ħerqana għal kooperazzjoni tajba ma' Sinjura Lambert u x kolla kollha l-Onorevoli Harkin. Grazzi, Signor President, jina u koll se nizom fil-qosor, għalix naqbel ma dak il ntqal mill-ħar kellima, hija biċċa xogħol eċċellenti li għamlet ġin, ma tantx hemm nistgħu inżidu ma għandi xi emendi dwar l-ugwaljanza u d-disabilità, mod partikolari l-kapaċità ta' ċittadini tal-Unjoni Ewropea mhux biss li jibbenefikaw mid drittijiet ta' ċittadinanza tagħhom, imma wkoll drittijiet li ġejjin minn konvenzjonijiet internazzjonali illi għalihom eh, li fihom issieħbet l-Unjoni Ewropea hemm xi kwistjonijiet marbuta mal-kompetenza, disabilità u l-violenza domestika minn għalija semmejthom inti. Imma huwa importanti illi aħna naħsbu bl-istess mod u jina żgur illi aħna ser insibu xi soluzzjonijiet, xi kompromessi illi nkunu kuntenti bihom. M'għandi xejn iktar xi nżid ħlif illi ngħid illi jien ukoll ninsab perqana l-kooperazzjoni tajba flimkien maġin. Grazzi. L-Onorevoli Handel. Ja, Jean Lambert, herzlichen Dank für die gute Arbeit. Ich sehe bei diesem Bericht. Grazie tassew. Il-ġin għal-ħidma eċċellenti taħħa unek. Jina naħseb illi hemm numru mhux ħażin ta' emendi. Aħna rridu illi insibu ftejjim l-aktar fis possibbli dwar il-kompromessi jina naqbel mal-kwistjoni ta' drittijiet tal-konsumatur illi għajmeġin irdu namlu referenza għal drittijiet tal-konsumaturi. Naħseb li dinja ċaġa tajba. Iżda ovvjament dan mhuwiex is-settur il-qasam fejn aħna se nkun qegħdin nindirizzaw l-ewwel qabel kollox id-drittijiet tal-konsumatur hemm għodot oħra mistrumenti oħra li huma nfasla aħjar biex jindirizzaw id-drittijiet tal-konsumatur hemm xi emendi li jiena ressaqt illi jipruvaw iżidu il-kwalità tal-din id-direttiva li qed tiġi proposta fir rigward mod partikolari tal-kwalità tal-egwaljanza u s-sessi u koll l-involviment tal-imsieħba soċjali kif tafu din hija xi ħaġa li hija l-qalb il-grupp tiegħi u jiena wkoll appoġġajta personalment u naħseb li rridu nirreferu għaliha fih dan id-direttiva. U nużaw klim b'saħħtu u jina żgur illi għal din ir-raġuni wara raġunijiet oħra aħna nistgħu insibu ftejjim tajib nisti għal darbohra nirringrazzja li rapporter L-Onorevoli Kunst li hija rapporter fil-Komitat Libe, grazzi tassew, kif id-diskrivit Jean Lambert, aħna kellna diskussjoni fil-bidu dwar din ir-responsabilità konġunta għal ċertu paragrafi u jina jidir li illi ħafna mill-kummenti ħafna mill-emendi huma f'konformità mal-linja taħsib tal-Kumitat Libe. Waħda mill-problemi fundamentali tagħna hija dwar dan it-tip ta' programmi ġodda li huma suċessuri ta' eh, programmi oħra. Dan il-qafas il-ġdid jgħid kif aħna nistgħu niddefinixxu l-anijiet mill-bidunet għaliex ser ikonna dan il-budget marbut mal-programmi annwali ta' ħidma l affert irid ikunu speċifiċi ma mhux speċifiċi iżejjed. Din hija xi ħaġa illi aħna l-kolli provajna niksbuha permezz tal-emendi tagħna u il dilemma li tqajmet minn Gilles Lambert ukoll tqajmet fil-Kumitat Libe Drittijiet u ċittadinanza xi jfissru jeskludu lil dawk li mhumiex ċittadini tal-Unjoni Ewropea, pereżempju minn qed ifittex l-ażil jew nkella l-migranti. Mill nista' nara ser ikun hemm appoġġ biex ma neskludux lil dawk li mhumiex ċittadini tal-Unjoni Ewropea. Hemm ukoll il-kwistjoni tal-identità u sessi u kolt tqajmet fil-Kumitat Libe jiena u kol kont qed nressa xi emendi lil dan il-Kumitat u oħrajn fil-Kumitat Libe. Naħseb illi għanna opportunità tajba hawnhekk li konna opinjoni tajba illi qed tappoġġa b'xi mod jew ieħor ir-riżultat tal-vot fil-Kumitat Libe hemm problema fundamentali u jina naħseb li din tiġri blini budgetarji oħra. Huwa diffiċli naraw kemm għandna flus jidher illi il-flus huma inqas minn dawk li kellna fil-programmi preċedenti għalhekk il-kunċett il-ġdid u koll qed jipprova jkopri problemi bħal dawn. Xi ħaġa li qajjimnija wkoll fil-budget fl-MFF u provajna niksbu xi ftit aktar fondi Għaliex aħna spiss qed nitkellmu dwar il-ħtieġa u l-importanza ta' drittijiet u iċ-ċittadinanzi l-Ewropa ta' ċittadinanza imma fl-istess waqt edin nof u ħafna iktar fuq kwistjonijiet oħra u mhux fuq iċ-ċittadini u ċittadinanza u dan huwa programm illi mhux kompetenza ta' dan il-kumitat u aħna ma nistgħux nindirizzaw iċ-ċifri hawnhekk din il-fażi dan nafuh dan qed ngħidu biss biex intom tkunu marfa se tkun kwistjoni fundamentali u għalhekk aħna ma tantx nistgħu nwessaw il-kamp ta' applikazzjoni għaliex inkella jfisser li jkollna anqas flejjes għal aktar miri u għalhekk hemmhekk iridu nżommu bilanċ ukoll għal ġejjieni għall-MFF ukoll Grazzi tas-sew ser nkun qegħdin naħdmu id fit u jiena wkoll insab ħerqana illi nara x'emendi ta' kompromessem u kif nistgħu nimxu l-qudiem dwar dan. Grazzi. Merci beaucoup. Euh, Madame Lambert, vous voulez réintervenir ou comme tout le monde vous a loué euh, Signor Lambert, terġa titkellem? Kulħadd faħrek tal-li inti kapaċi ħafna li tilħaq kompromessi, tixtieq terġa' xi ħaġa. Le, nisimaw mill-Komissjoni mela. Sawa wis. Bobo tajba minna tal-Komissjoni. Napressaw il-rapport ħafna u aħna naraw l-emendi tal-imot illi l-affarijiet kol għedin jimxu fil-istess kif kienet semmiex il-proposta. E, niċċara xi affarijiet l għennet artiklu 4 wieħed A. Il-punt huwa mhuwiex li ndefinixxu x'drittijiet huma eh, koperti mill-strument. L-importanti hawnhekk li naraw illi id-drittijiet taċ ċittadinanzi speċifiċi għandhom jkunu promossi permezz tal-istrument. Il-grupp qed jiġi kopert mill-istrument kollu kemm huwa nfisser f'artiklu 3 fejn aħna qegħdin ngħidu illi il-grupp affettat affettwat huwa l persuni kollha ġifri lan mhuwiex illi aħna nfissru l-istrument biss fil-daw ta' ċittadini tal-Unjoni Ewropea. Issa, punt numru 2 rigward il-konsumatur, ġittu il-konsumatur f'artiklu jħed e. Għana naraw rabtiet għawi għal rigward id-dritt tal-konsumatur kif ukoll il-leġiżlazzjoni tal-iżvilupp illi bħalissa u għaddej fid-Digi Justice u għalek qiegħed hawnhekk minniżel il-video mhix noqogħdu nofqu xapa flus imma biex ikonna l-possibilità li nixdu xi sinerġiji mal-bqija tal-artikoli nkunu nista' nappoġġaw il-politika l-linja ta' politika tagħna. Ovvjament, din hija l-ideja li għal programmi ħana ridna fondi illi mhux inċaqalgħu għal-programmi ieħor li jkollna ċertu fondi li jistgħu jħolqu dawn is-sinerġiji bejn il-fondi differenti, programmi differenti. Aħna irridu nesħu li din hija kwistjoni ta' programm ta' segwitu ma fuq xi kwistjonijiet biss, pereżempju il-kwistjoni ta' diskriminazzjoni, il-qada fuq il-kondizzjonijiet indaqsa bejn is-sessi. Ovvjament, aħna rridu sinerġiji bejn il-linja ta' politika u fuq l-impieku il-kondizjonijiet tax-xogħol bija. Iżda nixtieq ngħid li dawn bażikament jaqgħu taħt il- segwitu tal-progress li għandna għaddej fil-programm fuq il-bidla soċjal innovazzjoni. Iġifiri, f'dan l-abbozzar għandu jkun ċar, x'għandu jkun il-punt li għanna nifokaw fuqu. Ovvjament irridu nqisu wkoll fl-istess ħin is-sinerġiji kollha li għandna niġdu bejn dawn iż-żewġ affarijiet, dawn iż-żewġ programmi. Grazzi. Merci Madame Lambert. Signor Lambert. Grazzi, grazzi ta' kollegi kol tal-li kienu ġentili tant fit-tifħir eh, tagħhom niprofa nsib il-lingwaċ adattat l-noqsma, jina naħseb ukoll illi għal għal kommissarju Aħna rridu dan huwa utli meta niġu biex eh, ikonna ċertu parti ta' diskussjoni tagħna li jkunu definiti sew. Ovvijament għafim xieħut minn dawn il-kwistjonijiet jkunu ġestjoni ta' dawn il-programmi. U għed mitħassib li jina naf li huwa ġej mill-komitat tal-affarijiet soċjali u ekonomiċi u dawn il ir-rabtiet bej pereżempju DGM, plus DG Justice, dawn kolla jkunu importanti. U bħala komitat ħatkun interessanti ħafna li biex naraw kif l esperienzi tagħna u s-sinerġiji tagħna ma' EBSKI u programmi oħrajn jaħdmu. Dan jkun importanti mod partikolari palma s-selma kemm huwa ċans ta' fondi fil-oqsma kollha. Ninifmuha ħafna f'termini ta' ristrutturar. Ristrutturar mhux dejjem ifisser iktar flus. Iżda jina nħoss li jena jridu nkunu nistgħu insibu mod kif immexu u jew pożittiv ħafna speċjalment minn parlament f'termini tan-negozjati l-Kunsill. Mal-Kunsill. Għax għandhom kwistjonijiet importanti ħafna lina. Ma nasab li kulħadd hawnhekk jifhem dan il-punt. Grazzi tassew. Ħarġu l-emendi fit-8 Ottubru nivotaw fuqhom dwarhom fid 10 ta' Ottubru fisser Jesina Gunz fil-Komitat Libe kun tista' iġib l-opinjoni fil-ħin. Tiġib l-opinjoni fil-ħin. Eh, naddu issa l-punt li jmiss, punt numru 8 tal-aġenda tagħna. Naddu għal-Onorevoli Ramon Nicol, Ramona Nicol Manescu. Manua. huwa apposta direttiva fl akquist mill-entitajiet li operaw fis-settur tas servizzi tal-ilma l-enerġija, trasport u l-posta. Hawnhekk qegħdin niflu l-130 emenda bi wieħed ieħor dan ir-rigward. Ngħaddu għal-rapport grazzi tas-sew l-ewwel net jiena nixtieq nirringrazzja l-kollegi kollha illi res u l-emendi fuq din dan l-abbozz l-opinjoni, proposta tal-Kommissjoni, kifet sew, aħna diġanna 133 emenda fil-fat. U naħseb illi jekk nagħti titwila lejn il-kontenut ta' dawn l-emendi il-komitat eh, suppost ser ikun jista' jitejjeb il-kwalità tal-leġislazzjoni termini tal-opportunitajiet ugwali, trasparenza, noqsa diskriminazzjoni. Fost dawn l-emendi, hemm xuħud illi jitlu wieħed fl-ieħor, jitlu f'xulxin, allura nipproponi lill kollegi li jilħu xtib ta' kompromess U l-bat il-premessi u l-artikoli li għawnek dan il-kas għan premessa numru 4 dwar il għol ġenerali tal-xiri pubbliku, premessa ħamsa fuq il-proposta ta' direttiva u konsiderazzjonijiet soċjali, artiklu 31 rigward il-kontratti ristretti għal imprizi soċjali u sheltered workshops Semmejna hawnhekk ukoll eżempji ta' persuni li huma f'żvantaġġ. Artiklu 55 għandna għatta emendi wkoll li jitlu wieħed fl-ieħor u artiklu 70 ukoll. Kifet bidu ħafna emendi tajbin ħajtejbu it-proposta sew. Iżda mbagħad hemm xi emendi illi ser ikonna nindiskutu aktar fil-font ma dawk li għom, ma shadows ukoll. Għaliex pereżempju hemm emendi illi qegħdin jorbtu l-kriterji soċjali u hemm emendi illi huma kontra il ftuħ tas-suq Irridu naraw naqblux. Aħna din proponu li inneħu il-lowest cost criteria u inneħu il-referenza li tobbliga il-kriterju għal warrant. Jina għal dawk li naħseb li dawk l-emendi li tresqu li huma naqra kontroversjali, Eh, u fihom iktar x'nomodu u non bżonn għam fil-laqat tal-kumitat. Rigward 71 emenda 71 fuq is-sistema tal-vouchers. nifhem il ġin l-emenda tresqet, iżda aħna rridu naraw, per eżempju, jekk dan huwiex loku hawnhekk. hemm emendi, 40 emenda propjament illi għandhom natura orizzontali illi ma tantxu hija marbuta bal impig imma ma limko. Nidu naraw jekk dawn l-emendi huma kompatibbli mal-kriterji tal impigi Jiena ċerta ħafna minn dawn l-emendi diġà tresqu fl-imko. in ġenerali. Dawn l-emendi u kontributi ta' dawn huwa ta' da' ta' kollegi li huma disponibbli nixin ringrazzjom mm, ta' dan, ta' disponibilità tagħhom u ta' kooperazzjoni tagħhom e ta' li fl-aħħar mill-aħħar dan ħajsarra f'riżultati sodi. L-Onorevoli Castex. Grazzi tassew. L-ewwel net nixtieq ngħid. Li ta' min jisħaq u kemm huwa relevanti illi ikun hemm direttiva speċifika xiri pubbliku fis-setturi tal-ilma, enerġija, trasport u servizzi postali. Il għaliex? Għax wara kollox dawn huma servizzi ta' interess ekonomiku ġenerali u għandhom status speċjali natalilhom lill-awtoritajiet pubbliċi. U għandhom status speċjali, għandhom deroga speċjali. Għaliex, dawn ma jisux bl-istess mod bħal kompaniji li qegħdin joperaw f'setturi li kompetu, allura naħseb illi dan din id-derg għandha neħħuha għandna għandhom bżonn inkollhom l-istess regoli bħal m'għandhom entitajiet pubbliċi jinsibuhomx jinsibu għax imkien fid direttiva Fatem direttiva fuq is-servizzi pubbliċi fuq ix-xiri illi s-sur Tarabella fassal u Dan għandu xaqsam ma' regoli fuq impieg u ħarsin soċjali u l-bija naqbel ma' rapporter. Li ebda settur mandu jkun eżentat minn din id-direttiva kikunux servizzi postali, trasport, enerġija l ilma Daw xie jippermetti li jkun hemm eżenzjonijiet mill-iskop. Iżda, mill-ambitu, iżda. Jekk kol relevanti, U jekk irridu nidottaw direttiva pubblika għal ċertu settur, mela irridu ngħidu dan. Iċ-ċar. Ngħidu illa għaliex hemm din id-direttiva speċifika. Jiġifieri fakru n-nies f'dik id-direttiva illi dawn is-setturi huma servizzi ta' interess ekonomiku ġenerali għandhom obbligi ta' servizzi pubbliċi li huma magħmula magħhom U minħabba dan hemm ċertu obbligi eċċezzjonali u eh, limitazzjonijiet illi jitpoġġew fuq spallejn l-operaturi. U però mbagħad pala premju, għet intu għamlan status partikolari. Ġifiri, dan kollu skont dak li hemm fi tfu dan il-protokoll 26 li hemm fi tfu għandu x'jaqsab mal ċertu kondizjonijiet partikolari li għandhom x'jaqsmu ma' servizzi ta' interess ekonomiku u dan il-protokoll definixi u jagħti l-awtoritajiet pubbliċi ħafna seta da diskrezzjonarja ta' kif jistgħu joperaw u jfinanzaw servizzi ta' din l-interessi ekonomiċi ġenerali, l-interessi ekonomiċi ġenerali. U għalhekk aħna rridu ngħidu dan mod ċar. Para minn dan, irridu namlu referenza ċara fit-tekst dwar il-protokoll. Xfida kollox minna ħatijie. Grazzi, Thomas Mann. Mem ħadd iktar li xi jitkellem? Signora Cher, kollegi. Hemm xi affarijiet li jiena nixtieq insemmi li rapporter semmiet kien hemm dibattitu fuq il- l-iktar prezz baxx. Dan dejjem ta' lok għal diskussjonijiet u jekk darba ħra ħajkonna il-prezz il-kwistjoni di diskussjoni ta' prezz baxx mela jfisser illi kwistjoni tal-kompetizzjoni tista' tinħass l-iktar minn dawk li huma f'impjieg ma jisawx nużaw ix Republiku bħala biex insaħħu il- il- Anzi biex nagħmlu l-ħajja għar għal dawk li jridu li ma ma jkollhom l-istess kondizjonijiet ta' kompetizzjoni li għandhom ħaddieħor. Ovvjament irridu nqisu il-regoli kollha tal-ILO u l-bqija ġviri ma nistgħux noħolqu direttiva ma nistgħux mmorru kontra l-konvenzjoni tal-ILO tal-94 Naħseb li prinċipju ta' xogħol indaqs u paga ndaqs hija importanti hawnhekk. Jekk aħna ħana l-inqas prezz, mela dan ħajwassal għal dumping ta' salarji. Inċentifi ħor għal din it-tip ta' dumping Jekk aħna ħanevitaw dan wage dumping, mela rridu napplikaw ir-regoli l-istess fuq livell l-istess indaz. rigward il-collective bargaining. Jekk qed nitkellmu dwar ix-xiri pubbliku, naħseb illi dawn il-bargaining agreement, dawn il-collective bargaining, rrit ikun skont ċertu regoli. Aħna nistgħu biss nigarantixxu l-legalità ta' dan kollu biss jekk il-kontratturi sotta kontratturi ikunu suġġetti għal responsabilità. Jekk xi ħadd jitħallab mill katina ta' responsabilità, u għandek numru ta' sottokontratturi li jistgħu jiġu pjegati mingħajr trażin, ħemmela l il-liġi tiġi da indajfa għaliex il konċatturi ma jkonux marbuta kif kienu ġerjament mal-kontrat ta' xiri, allura jirti ikun hemm responsabilità kemm fuq livell individwali kif ukoll bħala pala kategorija, bħala grupp, bħala xoġa kollettiva. Grazzi. Eh, Birgit Sibella. Vielen Dank, Frau. Grazie tassew, Signora Cher. Jina minix involuta d-dirma dirett dan id-dossier, imma hemm xi ħaġa li nixtieq niddiskuti miegħek fejn aħna għajjimna punt ta' dibattitu. Iġifieri il-punt ta' kriterji vinkolanti li jistgħu jkunu problematiċi. Jina sabri dik istqarrija nifisa hija problematika, għaliex sa fejn naf fien l-emendi dan il-qasam għandhom x'asmu ma li nżommu ma ftemiet li għanna bħalissa u li nżommu maħħom. Għalfejn għazun rġun diskutu għom, ovvja il-obligi li għajmu fissaħ bħalissa għanna bżon nżommu maħħom. Għanna għven il-komitat, ħafna drabi niddiskutu kazijiet fejn għandek kontratturi illi ma zammewx ma l-regoli li jorbtu għom legalment. Ġifiri jekk nobligaw il-parteċipanti kollha li jżommu ma l-obbligi attwali, hija normali, hija essenzjali. Għalhekk tkun ta' problema kbira jekk inti fil-lista ta' sanzjonijiet, ta' kriterji ta' sanzjonijiet, ħatejt illi jekk inti mażomx ma' regoli mela jista' jkun li titħalla barra. Kull min ma jħares ir-regoli, bil-fors inti ħateġi sklus. Għax inkella, jekk inti qotejti jista' jkunu forsi, ħatkun qiegħed tinċentiva dak li jkun biex jikser ir-regoli. M'għandux għalfejn jizom magħha. Jista' jkun xorta li jażduni biex eh, nirbaħ jissejħal l-offerti. iġifiri. dak li jiġi adottat fil-liġi nazzjonali Ewropea jew permezz tal-collective bargaining mhuwiex bas il-kontrattura u li nini tizom maħam law l obligi imma s-sottokontratturi wkoll u din irid nagħmlu ċara nisħu fuqa. Ġaħġa oħra li għal il kelimat ta' qabel jekk meta nġu għal sottokontratturi aħna irridu nżommu sot. Mhix kwistjoni tikollok ħafna sottokontratturi b'mod orizzontali, meta għandek imma eh, sistema vertikali fej kull sotto kontrattur qed jgħaddi kontratt il-ħadd imma kull ħadd irid jaqla l-flus. Imbagħad il-imsejknin ma li jispiċċaw eh, l-aħħar tal-katina dawn jispiċċaw biex biex eh, ngħidha bil-pulita jkollu spiċċaw eh, l-ar fis-sitwazzjoni mela dawn huma nies li aħna rridu nipproteġu. Grazzi, hemm xi ħadd li jixtieq il-kelma? mhux il-każ. Mela, ħanċet il-kelma issa l-lura l-Sinjura eh, Relatriċi, Sinjura Manesku. Grazzi, Sinjura Ċer. Iva, grazzi ta' dawk li tkellmu fost il-kollegi. Ikolli ngħid li naqbel bisħiħ mal-fatt li għana nirrispettaw il-protokoll numru 26 għana nirrispettaw il-liġijiet Ewropej f'dak li għandu xaqsam l livelli eh, soċjali u liġijiet tal-impjegi anka l-kas tal ċaxxiri pubbliku kif intqal speċjalment f'dawn fil-kwistjoni tas-servizzi fuq is-setturi u fi li jkunu ta' interess pubbliku aħna għandna bżonn inkunu kawti fil-protezzjoni tal-impjieg tal-ħaddiem. Allura naqbel bisħiħ ma dan imma ikolli ngħidilkom illi ma tan il-man narajx sabiħa ħafna illi kolna suq miftuħ f'dak li għandu xasama kompetizzjoni li tkun kompetizzjoni hilsa li nobligaw daw it-tip ta' kriterji soċjali. Nistgħu nirrispettaw l-standards Ewropej kif diġà qed fil-fatt irrispettajnihom, nistgħu ntejbuhom, nistgħu noħorġu b'titjib dwar dan jekk hemm il-ħtieġa u qed jidher li hemm din il-ħtieġa imma l-obbligu illi norbtu daw e, il-kriterji soċjali jista' jwassal li kolna e, kompetizzjoni maluqa u mhux waħda li tkun miftuħa u ħilsa fuq is-suq. Mela jien hawnhekk naqbel li aħna għandna bżonn niddiskutu u jiena żgura ħafna illi fil-laqa ma' shadows ħanas nas nistgħu naslu għal soluzzjoni tajba għal kulħadd minn din il-perspettiva u koll. Nittama verament il ġimma d-dieħla fi Strasburgu inkunu nistaw niskedaw laqab bħal din biex bekk inkunu nistaw niddiskutu ktar fid-dettall dwar l-aspetti kollha illi diskutejna l-lum hawnhekk. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna li rapport li signor relatriċi mess nitkellimt qabel fil-fatt, niskuża ruħi għattajt prezidenta għandi tħassib wieħed għalix hawnhekk fid-diskussjoni jina ma smajċ u qed ngħid l-isfidi barra mill-Unjoni Ewropea ma msemmi b'mod speċifiċi. Issa forsi hemm emendi biex biex permezz tagħhom inkopru dawn dan it-tħassib il-Kumitat Libe wkoll se joħroġ b'opinjoni għal din imma dwar kwistjoni tal-xiri pubbliku għal kull pajjiż biex jiftaħ, jiftaħ dan ix-xiri pubbliku billi jiftaħ dawn it-tenders għal kumpaniji minn pajjiżi terzi Issa daw kif se nittrattawhom daw bħala tenders, kif għan siguraw ruħna li jkunem e, eh, situazzjoni ġusta biex il-kriteri soċjali jkunu inklużi meta pajizi, meta kumpaniji minn pajizi terzi jkunu qed jieħdu sem fil-Repubbliku fil, fil, Ewropew. Għarri jekk għan nifukaw fuq emmend li daħlu fihom din l-idea wkoll u jekk ma jkunx possibbli għalik li tagħmel dan forsi jkollna da bil-fom biex jidħol dan l-aspett ukoll. Naħseb din dan huwa punt pjuttost essenzjali ħafna li aħna għanna niffukaw fuq. Jiddispjaċini niskuża ruħi ma' s-sinjura relatriċi li jiena ma tkellimt fuq dan qabel ma tkellimt inti. Imma nittamaw li ġimma dila fi Strasburgu tistgħu jsibu l-ħin u ċirkustanza biex intom taslu biex toħorġu b'kompromess fil-laqa tagħna fis-17 ta' Settembru nkunu nistgħu nitkellmu fuq mbagħad nkunu nistgħu nivvotaw fuq il-ġurnata ta' wara. Allura b'dan il-punt li ikkonkludejnieh issa niġu lura s-Sinjura Marion Hark ħarkin biex nitkellmu fuq il-Fond Ewropew ta' Aġġustament tal-Globalizzazzjoni bejn l-2014-2020. Hawnhekk hawn mit armajn 291 emenda 53 minnhom huma mir-rapporter li għannifisa. U kif nafu hemm xi problema ta' skadenza hawnhekk ta' timetable li għandha x'taqsam mal-Kumitat Agri li huwa l-Kumitat Assoċjat hawnhekk li huwa l-artiklu l-artiklu 43. Il-Sinor Latriċi, grazzi, dewel. Nixtieq ngħid li na ħafna nara li hemm appoġġ minnaħa tal-gruppi kollha bl-eċċezzjoni tal-ICR li propona li ma jaċċettax il-proposta tal-Komissjoni u l-opinjonijiet kollha kif qed ngħidu qatt m'għandniex uh, waħda biss minn tal-agri kif qed inti. Imma l-bqija għandna l-opinjonijiet kollha mill-kumitati, l-kumitat tanka tar-reġuni, kollha qed jurew qed juru appoġġ biex titkom jitkompla dan il-font. Kif tafu xuħod tafu hemm ċertu blocking għaddej e, ta' minoranza fil dan il-Kunsill. Sfortunatament il numri fil-minoranza ta' blocking qiegħed jiżdied, qegħdin jiżdiedu. U il-Presidenza Ċipriotta qed tappoġġja u huma kuntenti bil-proposti u fil-fatt qaluli li fil-opinjoni ta' rapport jagħti sis tajjeb għal negozjati li ħajkompli fil dan il kunsil U anka il-pozizjoni li għanna fid diversi emendi kemm intom kif kollha aħna f'dak x'jaqsam mal-bdiewa. Issa fil-bidu ta' f'Settembru fil-bidu ta' Ottubru għandna laqa fuq dan mbagħad hemm qatt ta' emendi li qed jitolbu għal finanzjament iktar oli. B'mod ġenerali ma kienx hemm appoġġ għal dan il-punt. Xuħut iva oħrajn le. Hemm kollha Eh, edin jitolbu biex ikun hemm ċerta prattiċità u fl-operability ta' tagħha fost istati membri. Dwar il-bdiewa, il-parti kbir tal-istati membri kienu kontrarju missa edin i situazzjoni ta' 50-50 fil-mija u di tati allura e, tati lok u koll li tati lok għalik ta' diskussjoni dwar il-pak, etc. Issa dwar kwistjoni ta' min jaħdem mar-rasu, hemm diffikultajiet fost l-istati membri dwar kif jippruvaw japplikaw il-regolament fost dawn din is-sezzjoni ta' ħaddiema. U anka qabel ma nidħol fir-rapport innifsu, Inti stess, Signora President, kellimt tajf fuq il-kwistjoni l-oħra fuq l-iskadenza, il-timing. U jina naqbel nemmen li skont il-timetable tagħha jekk għandhom intenzjoni li jivvotaw fuq din l-opinjoni f'Diċembru illi jfisser illi din il-Presidenza Ċipriotta tkun intemmet u qalu li jekk ikunu jistgħu jkollhom l-opinjoni tal-Parlament di tkun tista' s-saxħa idhom illa li ħin kollu jridu jkunu e, jimmanġaw it-timetable mill-ġdid skont is-suġġerimenti li jirċievu. Allura l-idea hi li nħorġu bideja pala parlament. Dwar l-element li nixtieq ringrazzja lil kulħadd kien hemm opinjonijiet differenti, però kien hemm ukoll <coughs> opinjoni komuni. Fil-qosor ħafna dik tal-importanti kien hemm xi eh, emendi oħra, imma dan għadu żmien bikri biex nitkellmu fuq ma xad baqax diskussjonijiet xi siru. U di da kollu itejjeb l-effettività tal-ħidma ta' dan anka emendi biex intejbu l-effiċjenza tal-istrumenti biex e, jitħaffef il-proċessi, diversi proċessi, per esempio l-ħodor, u ma favur e, proċessi ta' rib mal-fond ta' koezjoni. Jina ma nafsibx li waħda minn dawn ħajġifu l-appoċ. Fuq ċertu livellu ma idea tajba, ma nafsibx li ħaj u ma prattiċi Unbatem talba l-rati iktar olja, anka ta' 95% oħrajn huma kuntenti kif edin bħalissa, naħseb nistgħu nsibu kompromessa hawnhekk. Anka dwar emendi fuq il-kriterji ta' intervenzjon ta' interventi fuq il biex tibda jibda jaħdem il-fond xi suġġerimenti qegħdin jgħidu għandha tkun 200 xaħat uħr għal 250 imma oħrajn tkellmu fuq għal-menu 500. Għawnek ma tantx għaw ċans li naslu għal kompromess. Nittamaw li nistow eh, naslu għal xi ħaġa bejnietna. Mbagħad dwar kwistjonijiet importanti ma l-emendi fuq l-ambitu. Jekk fi xkil ġenerali biex, jibda dan il-font imma ideja ġdida li daħlet hija fejn ikun hemm numru għadġmilu ta' ħaddiema fiktar reġjuni u pajjiżi li huma fir-riskju ta' operazzjonijiet ta' ristrutturar. Ġifri għal ħaddiema jkunu tilfu l-impjek tagħhom li jkunu jistaw e, e, e, jidħlu fi proċess ta' ristrutturar u din il-kwistjoni daqshekk importanti fil-fatt tibdel il-kwistjoni tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-globalizzazzjoni. Di qabel kienet fil-abbozz eh, ta' regolament imma mbagħad inbidlet. Di hija importanti ħafna Mbagħad minn di toħroġ kwistjoni Jek, Jekk jekk nagħmlu hekk f'settur wieħed, għaliex m'għandniex napplikawha għas-setturi l-oħra. Għallu jekk aħna għanna anticipaw f'ċerti setturi, għallu mbagħad ħajoħroġ l-argument jekk għandniex indaħluh ukoll fis-settur agrikolu pereżempju. Anka fil-garanzija taż-żgħażagħ pereżempju, ħaġa li għanna marbutina fija fil-qosor biex nitkellem fuq il-bdiewa b'mod ġenerali qed niftehmu m'għandux ikun hemm reġim speċjali għall bdiewa hemm xi opinjonijiet differenti fuq dan imma minn dawk li jitrattaw il-bdiewa bħal kull ħaddim ieħor li għandu xogħol li jaħdem għar rasu aħna nistgħu nappoġġjaw din din l-opinjoni, imma mod ġenerali li bdiewa għandhom jiġu it-trattati bħal ħaddiema l-oħra. Hemm xi nuqqas ta' ftehim mbagħad dwar il-ġestjoni tal-managers. Hemm min qed jgħid hemm min jgħid li għandna inħalluhom barra il-managers, hemm oħrajn eh, li jgħidu koll li dawn għandna ndaħlu biss il-managers tal-SMEs eh, membru mill membru mill-ħodor jemmen li għandu għanna ndaħlu dawk il-ħaddima kolla li tilfu xolom u ma xinu ma li status taħħom. Jina għadni kif kważi spiċċaj, Sinu President, un dwar l-allowances illa li xemmin iħoss li daw l-allowances għandhom jispiċċaw kompletament emmini uħos li dawn l-allowances għandhom ikunu regolati b'mod jibes. Hemm xi emendi wkoll dwar l-ammont li għandhom jiġu investiti fuq assi fissi hemm min jitkellem fuq 25,000 fl meta nħarsu lejn l-ammonti ta' flus involuti jien naħseb 35 huwa oli wis, imma ħajkolna diskussjoni dwar dan, hemm emenda mis-sinjora Barre dwar meta intrapriża tagħlaq biex din tista iddur f'kooperativa u di tista tkun eh, jista biex ikun hemm assigurazzjoni ta' prefinanzjament din hija xi ħaġa li aħna nistgħu nħarsu lejha dil-possibilità fl-aħħar naħseb li hemm xi emendi surmen u minn oħrajn anka minni hemm ħtieġa li jkollna interazzjoni proattiva u din nistgħu narawha sew mill-applikazzjonijiet li aħna nħarsu lihom fi grupp ta' ħidma illi li iktar ma kunem interazzjoni bejn l-autorità maniġerjali tal-Istati membri iktar, ma, iktar malajr u iktar aħjar dan ir regolament jittejjeb u anka l-involviment tal-imsieħba soċjali. B'mod ġenerali tajtkom idea tal-elementi. Il-kwistjoni l-iktar importanti hija dwar l-istrutturar, jekk xiva jew le li jsir il-komment taħħarri tijaj. Peress li hemm minoranza li jeda timblokka fiħdan dan il-Kunsill, Jiġifieri kwistjoni ta' stati membri jħorsu li din mhijiex kwistjoni ta' kompetenza tal-Unjoni Ewropea, imma anke jiena naħseb li nistgħu narawha bħala opportunità biex aħna naqsu il-budget. Jiġifieri f'dal kuntest jiena naħseb li iktar mal-Parlament jew tal-Kumitat joħroġ bl-opinjoni tiegħu dwar x'naħsbu aħna dwar l-IGF jien naħseb ikun aħjar għal-futur tal-fond jiġifieri jekk għandu verament futur dan il-fond. Grazzi ħafna, relatrici, il is-Sur Sirkas, un is-Sur Thomas Mann. Grazzi. Grazzi, signora President. fissem Issur Darden li ma jistax ikun fostna l-lum, fil-qosor għan nitkellem fuq il-pozizjoni tal-grupp tagħna fuq il-kwistjonijiet indirizzati mis signora Haken u l-emendi il-problemi basiċi li għanna u ma t nejn U naqblu iġifiri ma relatriċi l-ewel u għabbix minnaħat tal-PPE eh, biex terfa responsabiltajiet tagħha. Hemm kontradizzjoni ċara ħafna. U kwija fuq spallej il-Konsil Komissjoni biex jindirizzaw dan il-problemi. Jekk aħna rrid konna e, dan il-font, e, emminet jgħid li jrid neħħi dal-istrument u mista jsolvi il-problemi. Imma en dal-font en mi jittajlu ta' ħaddiema, inklużi pajjiżi il-li għedin jimblokkaw fiħdan il-Konsil. il konsil Din hija ħaġa ridikola ħafna. sa sakemm m'għandekx nies li huma anti-Ewropej li ma jridux illi ma jridux dan il-fond jibqa' dej. Ma jistax ikun li aħna niddefendu eh, kwistju eh, Ewropa li ilha tiddefendi l-ħaddiema l-40-60 sena issa. Anka f'din il-parti żejra tal-budget u aktar simboliku emmin irrit neħħiħ dan il-fond Ewropew, għax ma irridu jaqtaw, għax ma jaqtaw xi ħaġa oħra għal-men koll. E allura għanna mill-Parlament Ewropew għandu joħroġ sinjal ċar li aħna rridu dan il-Fond Ewropew għal-futur u li għanna u żgur li nistgħu nagħtukom l-appoġġ tagħna u it-tieni punt. Dawk li jridu ineħħu il-Fond Ewropew bħala għan sħiħ jew jiznaturaw dan il-font jew ixejnuħ għal raġunijiet pratiċi Ewropew dan il-font hemm bżonn ikompli jindirizza il-problemi li joħorġu minn kriżijiet industrijali jew mill-problemi ta' globalizzazzjoni. Issa hemm ħafna problemi, imma dan il-font se jsolvi problemi ta' li joħorġu mill-agrikoltura fil-fatt il-bdiewa għandhom jaqaw taħt taħt dawk il-ħaddiema li jaħdmu għal-rasom. Immanna inkopru għanna dal-Fond Ewropew għandu jkopri wkoll kwistjonijiet agrikoli u koll. Issa hemm emenda biex verament niċċaraw l-anijiet ta' dan il-fond. Ikun taħtiġa kbira kieku meta jkollna leġislazzjoni qafas fuq l-istrutturar u dan ifisser li dan il-fond jidħol ikun maqut ma' dan, allura ħna naqblu kiku jiġri dan dwar ir-rati ta' fond ta' fondi. Speċjalment għal kumpaniji fejn issa dinja xi ħaġa nixtieq nkunu ċari fuqha. Ma aħna ma nishtuqx naraw il-noqogħdu ngħidu li l-iktar pajjiżi l-iktar sinjuri jirċievu eh, trattament differenti minn pajjiżi foqra għax inkunu għedin qisna għedin naqsmu l-Unjoni. Peress li l-Fond Ewropew kollu kemm hu qiegħed fil-periklu bħalissa, dan jista' jwassal għal diffikultajiet u naħseb li m'għandniex nimxu ma' din it-triq għax iktar iservi ta', ta periklu. Aħna nixtiequ li konna budget formali, iktar budget, imma naħseb aħjan noqodu kawti u naċċettaw dak li għanna sissa. Fl-axħar għal raġunijiet prattiċi biż dan il-mod kif f'pajjiżi eh, għal dak minn segwa kif f'pajjiżi qed eh, mexa fil-prattika dan il-Fond Ewropew aħna eh, naqqasna il-numru ta' ħaddiema li jgawdu minn dan il-fond. Ġifir biex naqqat kollox, kull xi ħaġa illi jista' jagħmel il-Parlament Ewropew biex jappoġġa dan il-fond huwa merħba bih Aħna nieħdu pjaċir bija din il-pożizzjoni. Aħna naqblu ma dan il-Fond Ewropew, aħna konxi mid-diffikultajiet li hemm, imma aħna prinċipalment marbutin mal dawk li votawn, ma dawk li votawna, speċjalment dawk l-inqas illi dawk li ktal qegħdin f'pożizzjoni ekonomika prekarja iġ mannix nħassru l-ftit strumenti l-Unjoni Ewropea għanda li jaħdmu fi zmini ta' diffiċli dan il-fond ġi maħluq mill-kolleġ tal komissari sur Barroso intrabat mana e issa naraw xqal il-konsil xqal il-konsil u xqal is-sur Barroso issa irridu nkunu ibsin, irridu nkunu maqudin u e, favur dan il-Fond Ewropew. Grazzi ħafna. Il-kellimni miss is-sur Men. Grazzi, Signor President nappoġġja ħafna dak li Alejandro sal-biz tal-ġurnata aħna konna jedna illi aħna irridu li dan il-font ta' globalizzazzjoni. U anka jekk hija ħaġa simbolika li tagħti dan li jagħti dal-font xorta nħoss illi irridu natu messaġġ lin nies imma illi aħna verament rridu ngħinu, irridu nagħtu opportunitajiet l-ħaddiema biex daw ikollhom impjiegi sostenibbli. Naf li f'ħafna stati membri nisqalu li m'għandniex bżonnu dal-Fond Ewropew. Jina ikolli ngħid li dan il-fond ta' globalizzazzjoni mhux kwestjoni ta' figuri imma jista' jkun effettiv verament u jista' jiġġenera effetti pożittivi ħafna. It-tieni, peress li qed nkunu web streamed, in-nies jafu sew x'jista' jiġri in-nies jafu kif nivvutaw aħna. In-nies jafu min fostna irrit jagħmel xi ħaġa fuq l-impjiegi. Aħna nemnu li dan il-Fond Ewropew ta' Ġustament ta' Globalizzazzjoni essenzjali. Issa, hemm nies f'ċerti stati membri li jixtuq jafu fuq dan il-Fond Ewropew. Xi jfisser għalihom da? Irridu nkunu ċari li aħna rridu natu messaċċar ħafna il-flus mux sempliciment tkun il-flus mux jinqasmu biss illi il kbiri hu li zetu zari hu l-inqas, le, e, il-flus nużawum b'mod immirat ħafna. Din, din hija l-prudenza, dan jitlob il-prudenza, kjoġobkom ejjan ħallu l-agrikoltura barra minn dan il-font. Naħseb għanna bizzejed diġal ib għall-agrikoltura, ejja ma nibdewx nużaw dan il-font ta' globalizzazzjoni għall-agrikoltura. Punt ieħor. Burokrazija u red tape. Iva, huwa diffiċli ħafna biex ikun hemm aċċess għal font imma għandna xi eżempji tajba dwar kif jista' jaħdem. Ħanħarsu lejha din il-problema dwar kif dak li jkun ikollu aċċess għal fond mhux kwistjoni biss li jingħataw flus għal ċerta konstituenza għal ċertu reġjun. Le, irid ikun hemm sens ta' ġustizzja. Issa. hemm ħafna emendi li jidru qed jindirizzaw il-problemi taż-żgħażagħ u f'xi stati membri hemm ħafna diffikultajiet dwar dan u rridu ngħinuhom biex bekk ikunu jistgħu jkollhom aċċess għas-swieq tax-xogħol. Mela, jiena naħseb illi dan dinja dimensjoni importanti ħafna għal futur xi stati membri għandhom iċedu mill-preġudizzji eh, tagħhom kontra dan il-font allura jina żgur u qed niddikjara li ħan vota favur dan il-Fond Ewropew ta' ġustament tal-globalizzazzjoni. Grazzi ħafna. Merci, xi buku d'orateurs inscrits on... Grazzi, għandi ħafna kellima fuq il-lista ma tantx għandna ħin disponibbli għalhekk jekk jogħġobkom żommu fil-qosor l-Onorevoli Zuber imbagħad l-Onorevoli Lambert. Grazzi. Jiena nixtieq ngħaddi kumment hawnhekk biex taħsbu dwaru. Naħseb li dan il-kumitat għandu jaħseb dwar dan. Dan huwa marbut ma' l-ammonti tal-font. Jistgħu il linji ta' politika tal-Unjoni Ewropea il-laħqu ma dan il-flus ta' tkeċijiet li qed naraw, qed naraw ħafna tkeċijiet fl-Unjoni Ewropea u dan huwa marbut b'mod indirett mal-font. Issa il-kriżi li ma konniex qed nistennu hija terminu fundamentali hawnhekk. Rajna dak li qalet it-trojka illi stajna nistennewa imma huma qegħdin jippruvaw jaslu idejhom u għalhekk din il-ħaġa li mhix mistennija hija wisq relevanti. Issa naf li ma tantx għandna ħin naħseb illi nistgħu nsibu ftehim dwar il-kriterji ta' eligibilità mod partikolari il-numru ta' ħaddiema voluti. aħna proponejna illi naħu ir-reġuni il u dan il-font għandu jiġi applikat għal settur partikolari minn ma jisu il-reġuni irridu nsibu kol tejjim dwar il-kofinanzjament. Aħna naħsbu illi da kollu illi jagħti spinta lil kofinanzjament ikun pass il qoddim Grazzi. Signora Lambert imbat l-Onorevoli Bulon. Grazzi tassew. il xedow tana hija l-Onorevoli Cornelisin imija qed titkellem fil-konferenza l-impjiegi bħalissa u talbitni illi nagħmel xi punti ħut minnhom diġà ġew introdotti mis-Sinjura Harkin. U jiena nifhem li kella ħafna emendi minn bosta direzzjonijiet hija referit għal kamp ta' applikazzjoni l-opinjoni tagħna hawnhekk hija illi huwa diffiċli immens illi insibu raġuni illi tiġustifika għaliex qed ngħinu l-persuni li suppostu ma' vittmi tal-globalizzazzjoni flok noqogħdu nirristrutturaw li huwa wkoll parti minn dan u għalhekk għandna neskludu applikazzjonijiet u r-riżultati huma komplessi xi ftit u dan huwa wara l-emenda eh, wieħed tlieta tminja tagħna biex nestendu l-kamp ta' applikazzjoni. Il-bdiewa eh, spiss ikunu involuti hawnhekk. Aħna naqblu illi ninkluduhom skont l-istess kundizzjonijiet tal-ħaddiema l-oħra dan mhuwiex każ speċjali imma forsi l-persuni jistgħu jikkonsidraw biex ibidlu li jbidlu mill-linji ta' politika tagħhom marbuta mal-kummerċ. Aħna naħsbu illi għanna bżon ta' xiftit aktar flessibilità fid-definizjoni ta' setturi ekonomiċi, għanna ħaddiema minn settur partikolari li huma esklużi u huwa diffiċli niġġustifikaw ir-regoli ma jispjegawx eżatt l-affarijiet hawnhekk u l-persuni ma jkunux jistgħu jifmux qed jiġri. Rigward ta' fejn jidħol il-font, l-affarijiet nafuhom, nistgħu nkunu favur l-Unjoni Ewropea, imma ma nkunux irridu nissaparaw dan il-font ta' globalizzazzjoni. Nixtieq il kummissjoni dan tintegraħ band oħra biex ma jkonniex għalfejn naraw l-affarijiet kas, kas Għaliex imbagħad jekk nagħmlu dan ikonna ninvolvu ħafna affarijiet politiċi oħra dwar il-kofinanzjament aħna naħsbu illi dan għandna nitrattawh. Kenna sitwazzjoni stramba fejn xi wħud mill-istati membri kellhom kofinanzjament fil-miżuri kollha tal-IGF, oħrajn kellhom xi setturi fejn huma stess kellhom kofinanzjament, oħrajn ma nefqux lanqas euro wieħed nafu li jem xie kumpaniji illi għedin jamlu profit imma mux għed jikontribuixxu. Jek hija miżura ta' solidarieta Allura din il-kwistjoni dwar l-istati membri li għandhom problemi gbar mela iva hawnhekk irridu reġim ta' kofinanzjament differenti għalihom għaliex aħna hawnhekk Qed nitkellmu dwar l-appoġġ tal-ħaddiema fil-post. U rridu l-affarijiet jaħdmu hawnhekk. Hemm xi emendi oħra illi għanna imma naf illi Marja ser taħdem ma' Marjan biex aħna u xedows l-oħra biex tabilħaq niksbu xi ħaġa hawnhekk. Aħna wkoll li dispeċina eh, minn din it-timetable illi hemm fagri għaliex naħseb illi mhijiex tasiwi għalina. U Lest li naħt, flimkien kima rapporter dwarra l-Onorevoli Bullon. Grazzi, President. Kif tlabt inti? Eh, kif tlabt inti jena se niprofa nżom fil-qosor. Jena naqbel ma' ħafna mill-punti li saru mill-Onorevoli Serkas u l-Onorevoli Men dwar l-IGAF dan l-axħar fi Franza il-font ġi użat għal 2000 ħaddiema fejn il-fabrika tal-Peugeot Citroen rajna illi tkeċċew dawn il-ħaddiema. dwar il-bdiewa naħseb li hemm linji budġetarji illi ser jiġu użati għalihom il-fond m'għandux jiġi użat biex jibbilanċja il- nuqqasijiet ta' ftejemiet ta' kummerċ ħażina, naf li kien hemm l-55 biljun flok il-50 biljun li proponiet il-Kummissjoni fil-bidu. Naħseb li dan huwa meħtieġ kontrarjament għal dak li jasbu xi stati membri. Kif li jena il-fond mhux dwar l-infiq imma dwar l-investiment taħriġ mill-ġdid. Għajluna lil dawk illi jitkeċċew li nitaw essenzja biex u ma jkunu jistaw zibu postijiet ta' xogħol. Għanna nużawh dan il-fond f'termini ta' investiment u mhux infiq. Grazzi. L-Onorevoli Regner. Grazzi ta' sewina ser serinżon fil-qosor għaliex ħafna mill-punti diġa saru mhux se nerġa' intenni l-affarijiet. Il-fond ta' globalizzazzjoni m'għandniex naqsulu mill-valur tiegħu m'għandniex ngħidu li mhux qed jaħdem u għandna nagħtuh biżejjed fondi huwa jgħin direttament lil dawk illi għaddejjin minn problemi biex huma jitħlu lura fis-suq ta' xogħol Dan juri li l-Unjoni Ewropea tista' tgħin direttament lil persuni forsi xi gvernijiet dan ma joġobhomx. Enet ħaddiema fil-Ġermanja, fl-Awstrija, il-pajjiżi l-aktar onja. U dan wassal għal riżultat pożittiv għaliex f'pajjiżi bħal dawn hemm persuni illi jiva għandhom bżonn għajnuna. Għalhekk huwa importanti illi aħna naraw minn xiex qed jintlaqtu il-ħaddiema u x'qed jieħdu mill-IGF dwar l-agrikoltura minn qed jikkritika l-affarijiet u jiena naqbel hawnhekk hemm bosta fondi oħra minn fejn huma jistgħu jġibu il-flus tagħhom Jiena ressaqt xi emendi. Issa jiena mhux qed nipprova jinkun ċinika billi ngħid illi l-agrikoltura għandna nħalluha barra. Hemm ħafna persuni li jridu jeħilsu mill-IGF jekk huma jridu hekk u mhux jagħmlu riforma tal-IGF. Jiena naħseb illi Waħda mill-kwistjonijiet li għanna nindirizzaw hija l-qat fost iżgħażagħ li GF għanna nsaħħuh iżda aħna forsi neħtieġu xi ħaġa oħra għall-agrikoltura. Għalli xina naħseb illi hemm ħafna flejjes allokati għall-agrikoltura li ġejjin minn bnadi oħra. Grazzi tassew. Grazzi li rapporter. Jina naħseb illi aħna għanna noħorġu dokument tajjeb mill-kumitat tagħna naqbel dwar dak li inti fir-rigward ta' l-iskeda li għandna l-kalendarju. Aħna neħtieġu li konna tekst b'saħħtu tajjeb li kun lest għal kunsillu dan neħtieġuh mill-aktar fis possibbli. Dwar l-agrikoltura, dwar l-Kumitat tal-Agrikoltura jiena ma nafx x'aġenda għandhom u mhux fidejja illi niġġudika dak li huma għandhom aħna madana kollu xorta irridu niddefendu dan il-font bisħiħ U ser nibad dan lill-Onorevoli De Castro. Dwar il bdiwa Jina naqbel ma dak li qalet, Sinjura Harkin, dwar l-istrutturar ser ikun hemm maġġoranza biex aħna neskludu l-agrikoltura u jiena dan għattu fil-belt kapitali ta' pajjiż li jien nafu sew. Jekk aħna rridu ngħinu lil bdiewa aħna ma rridux noħolqu fond ta' aġġustament. Għalihom jisna edin nejdu illi ma jistawx għalaw l-ħobza ta' kull-jum taħħom mill-bidja. Għanna bżon, għandhom bżon ta' xi kumpens. U l ftajmit ta' kummerċ mux qed jgħinuhom. Ġifieri jisna qed naċċettaw il-loġika li fuqa u mam msejsa l ftajmit ta' kummerċ ħieles u mod partikolari hemm ċertu setturi li ma' quta u forsi l-Ewropa tittaħseb taħseb dwar dan u ma naħsibx dan huwa approċ xiera dwar il-qat fost iż-żaża issa. Aħna preferejna instrumenti oħra, per eżempju rapport ta' Juta Strainbrook, ma rridux inħaltu il-prioritajiet tagħna. Aħna għandna diġà priorità marbuta mal-qat fost iż-żgħażagħ. Iżda aħna dan il-messaġġ għaddejnieh permezz tar rapport tal-Onorevoli Steinbrook u rridu nħallu l-affarijiet kif inhuma. Nixtieq nirringrazzja l rapporter ukoll dwar dak li hija qalet fir tal-ħaddiema li nippermettulhom biex jerġgħu jidħlu lura fis-suq tax-xogħol jekk il-kumpaniji fallu Imma biex dan jiġi aċċettat irridu innaqsu il-limitu tal-eligibilità. Huwa diffiċli li kumpaniji kooperativi. Hemm punt ieħor li semmejnieh fil-grupp ta' ħidma l bieraħ Ma naħsibx li dan huwa kopert mill-emendi. Hija xi ħaġa illi jisħoq ilha aktar ħsieb u forsi għandna nresqu emenda jew inkella emenda bil-fom jew emenda ta' kompromess. Qed nitkellem dwar il-Kummissjoni u kif tindirizza dawn id-dossiers. Forsi punti ta' dettal dawn, imma jekk naraw l-implikazzjonijiet. Il-biraħ trattajna il-Piġu, il-kas tal-Piġu, l-Komissjoni kienet qed titgħamel solvi l-kas tar Renu. Imma talba hawnhekk hija bejn wieħed u ieħor l-istess. Il-kas tar-Renault ġi trattat iżda l-Kummissjoni kellha bżonn sena biex titratta il-każ tal-Piġu. Din mhix ħaġa raġonevoli u l biraħ fil-grupp ta' ħidma aħna bilna l-Kummissjoni għandha titratta il-dokumentazzjoni fi żmien xarejn u għandha tgħid fi żmien xarejn li ma dokumentazzjoni hija nieqsa. Dan ifisser illi dan għandu bżonn ta' 8 xhur. Inkella ma jkunx hemm inċentiv biex jirrankaw l-affarijiet. Irridu nsibu mod ta' kif naċċelleraw inħaffu xi ftit il-proċeduri. Jiena nixtieq nissuġġerixxi biex eh, rapporteri daħal dan il-punt ukoll fil-rapport tagħha. Onorevoli Harkin, Ma tanċanna ħin mhux ser noqgħod nindirizza kull mistoqsija ħat nota tal-punti kollha li saru imma se nejt li affarijiet illi ma ġewx koperti. U forsi jistgħu iżidu ma dan id-dibattitu. Il-kritika li spiss nisma' dwar li ġijef l-ewwel net mhux ħafna pajjiżi applikaw, infatti skont ir-rapport li publikat il-biraħ il-Kummissjoni 20 pajjiż applikaw sissa. Kritika oħra hija il l-istati membri illi għandhom l-iktar problemi finanzjarji nafuhom bħala l-PIGS, PIGS, Portugal, l-Irlanda, Greċja u l-Ispanja u l-Italja. Skont statistika tal-Kummissjoni sfortunatament wieħed fil-mija tal-applikazzjonijiet ġew erba' wieħed ħamsa 41% tal-applikazzjonijiet ġew minn dawn il-pajjiżi. Punt ieħor, l-IGF jista' jkun effettiv jekk naqraw ir-rapport ta' nofs il-mandat tal-IGF naraw illi hemm rata ta' integrazzjoni mill-ġdid ta' 41% u għalhekk huwa effettiv neħtieġu aktar informazzjoni mill-Kummissjoni irdu ntejbuha darba wara l-oħra Imma ma rridu din mhix xi ħaġa fejn maħniex naraw riżultati tagħha. xaħġa oħra. L-affarijiet jistgħu jkunu burokratiċi imma hemm ċertu eżempji li nistgħu nikwotaw, pereżempju Spanja, issa huma jistgħu jindirizzaw l-applikazzjonijiet mod effiċenti, mod tajjeb u dawn dan nistgħu naraw fl-applikazzjonijiet tagħhom. Kollox huwa marbut ma' kooperazzjoni tajba bejn il-Kummissjoni u l-Awtorità ta' Ġestjoni fl-Istati Membri informazzjoni tajba l-affarijiet jirrankaw imbagħad l-aħħar punt issa qegħdin naraw fl-applikazzjonijiet illi l-Istati Membri qegħdin jibdew is-servizzi personalizzati lil ħaddiema mid-data ta' applikazzjoni, jiġifieri il-ħaddiema mhux qed jistennew għas-servizzi personalizzati tagħhom u inqas ma jkunu l-iskadenzi aktar ma jsiru fiduċjużi l-istati membri biex jibdew dawn is-servizzi personalizzati mill-bidu. L-aħħar kumment wara li tkellimt ma xi membri tal-Kunsill jiena jidirli illi f'dawk l-istati membri li huma parti minn din il-minoranza li qed tiblokka jidher li differenza fl-opinjoni bejn id-dipartimenti tal-finanzi tagħhom u d-dipartimenti tal-impjieg u l-affarijiet soċjali huma pjuttost konsiderevoli f'dawk l-istati membri u għalhekk din ta' min jieħu nota tagħha. Id-Dipartiment tal-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali sejħulu xi sejħulu fl-istati membri differenti jappoġġa dan il-fond mod partikolari dawk l-istati membri illi dan il-fond użawh. Imma il dan il-blocking ġej mod partikolari mid-Dipartiment tal-Finanzi. Dan xtaqt nsemmiħ hawnhekk forsi jista' jkun hemm xi tip ta' influenza. Aħna qegħdin nistennew għal konferma tal-kmamar qabel ma konna dati ġodda għal laqat li jista' jkollna. Grazzi. Ser nitrattaw l-emendi ta' kompromess fit-8 ta' Ottubru. Ser nivvutaw dwarhom fit-9 ta' Ottubru. Imbagħad ser naraw kif nistgħu nindaħlu dawn il-punti flimkien magri. Jiena tlabt biex nivvotaw fit-3 ta' Diċembru minn għalija. Issa ngħaddu għal punt numru 6 fuq l-aġenda ngħaddi l-kelma lill-Onorevoli Mann. Nitlob skuża għaliex dejjem huma tal axħar dawk li jbagħtu imma ser ikonna nillimitaw il ħina l interventi hawnhekk għaliex inkella mhux ser inlestu l-aġenda tagħna. L-Onorevoli Mann. Hekk jogħġbok. Tista' titkellem biex nindirizzaw l-emendi marbuta mal-rapport servizzi ta' ground handling fl-aeroporti tal-Unjoni u tħassir ta' direttiva tal-Kunsil 96-67. Grazzi, Signora President. Kienet ċaġa sabiħa l inqatta l-ħin nitratta l-emendi matul il-btajjel tas-sajf. Aħna mexjin fl-istess direzzjoni b'mod ġenerali diġà ċevejna xi rispons. Aħna nixtiequ li nifokaw fuq il-punti ewlenin. Emenda 25 hija importanti immens. Hemm ħafna illi qalu smaħna maħniex infaslu direttiva hawnhekk. Imma regolament irna nagħmlu xi ħaġa dwar l-ugwaljanza soċjali dan huwa wieħed mit-tħassib tiegħi. U provajt indaħlu fl-emendi jiena sodisfatt illi aħna għandna aħna hawnhekk qegħdin naħdmu skont regola 50. L-aħħar deċiżjoni ser tittieħed fil-plenarja. emenda 26 u 27 u 30 jina dawġ Barton f'emenda waħda nara li qed nara li kollegi involuti hawnhekk jaqblu madan 33 Juta Evelyn u Alejandro kellhom kompetenza mal-Kumitat ta' Trasport u l-kwistjoni tal-IASA semmit. Issa, din irridu inqisu xi ftit hawnhekk. Is-sitwazzjoni hija differenti minn aeroport għal aeroport minn pajjiż għal pajjiż. Aħna neħtieġu li jkollna standards hawnhekk, iżda il-problema hija li għandna ħafna differenzi reġjonali. Tant għandna differenzi li din ser toħloq xi problemi aeroporti differenti jindirizzaw b'mod differenti sustanzi perikolużi. Jekk nimxu ma li jessej inħarsu natura individwali ta' dawn l-ajruporti u għalhekk hawnhekk jiena għandi problema. Imbagħad hemm l-emenda 34, 35 m'għandix problema hawnhekk standards minimi għat-taħriġ u kol l-emenda tal-onervoli bulo jiena ġbart flimkien daw l-emendi f'emenda ta' kompromess dwar il-bagol il bagali l-onervoli Christensen għandu raġun aħna mannix problema bil-38, 39, 40 dwar il-protezzjoni soċjali. Din hija kompetenza esklusiva tagħna. Il-kundizzjonijiet tax xogħolina wkoll fassalt test ta' kompromess. Dan it-ħassib kollha daħaltu koll, daħaltu kollu hawnhekk. Problema kbira hija dwar it-tlieta u erbajn. Iridu l kamp ta' applikazzjoni jiġi estis. Mhux biss il-kategoriji li qed insemmu issa, imma huma jridu illi Dan jiġi estis għas seba kategoriji l-oħra, jissa hemm problemi dwar is-seba kategoriji l-oħra, hemmhekk diġà għandna il-kompetizzjoni. U din qed taħdem. Aħna ma nistgħux ngħidu li rridu klawżoli ta' protezzjoni soċjali addizzjonali. Jekk titkellem mal-persuni fl-ajruporti tifhem illi ħafna ikollhom jalqu jfallu jekk jimxu ma dawn il-kondizjonijiet. Issa dawn il-kategoriji ma marbuta ma' numru ta' offerenti u kol, hemm bosta kwistjonijiet ta' sigurta, involuti hawnhekk u għalhekk jekk inħallum. Erba, jina nkun grat ħafna li dawn huma setturi li joħolqu l-aktar problemi. 47 l-obbligu li nużaw il-garanzija jina bejn 47-48 naqbel illi nillimitaw l-affarijiet għal żewġ alternattivi. Jina ħriġt bi proposti dwar il-trasport. Jina ktibt l-Alejandro jina għandi proposta u naqbel miegħek dwar il-kwistjonijiet ta' servizzi 57 għal 62 Jiena naqbel 63, 64 jiena naqbel u kol imma dwar id-69 jiena naqbel u kol brittijiet ta' trade unions kwalifiki u sebajn għal erba' u 74 aħna irridu li l-ħaddiema jkollhom kwalifiki xirqa il limitu permess tal-jessa u koll taħriġ regolari għal ħaddiema din hija dan huwa settur sensittiv 75, 76, 78. Naqblu dwar dan it-taħriġ, it-testijiet. 80 sa 85. Eh, Tixxun. Dan ibqaddej anke sa 90, kors kien fuq it-taħriġ, wasa 90 sa 96, obbligi għal rapportaċ di proposta għal lingwaċ hawnhekk hemm xulfejn noqogħdu ndaħlu kompromess għanek għax naqsam it-tħassib tagħkom. Aħna nabżon rapportaġġ ċar fuq it-trasferimenti personali sa seba' u design, Evelyn u Alejandro Entre dwar il-protezzjoni tal- eh, drittijiet tal-ħaddiema li huma fasla li suppost isu tħassib tagħkom ġifiri jiena naqbaf f'xi punti mbagħad batuħrajn lej. Jekk aħna għandna xi emendi hija ħaġa tajba illi tfisser li r-rapport eh, eh, bażikament huwa wieħed aċċettabbli. Ningrazzjakom jekk għandkom iktar eh, punti xi tagħmlu ħana niltaqgħu fi Strasburgu il-ġimgħa Nisa nibattu messaċ ċar il-Komitat ta' Trasport, aħna na pozizjoni ċara, bat il-vot ser jittieħed wara. Sinjira ċir, grazzi. Mela, dam naqraba il-rapporter, ġifissa fi kwarta għanna xadaw rapporter, jridu jitkellmu il-żewġ minuti l-wieħed. minnum si ġas. Grazzi. Aħna nkolla nafu fuxum l-interessi tal-ħaddima. Nafu xumma problemi li ħarġu mid-deregulation. Ikkoxu put l law, sawa wisq. aħna konvinti illi ebda ħaddim mandu iqis li l-nifsu pala ta' tini klassi. E, ġifiri jina għandi dubi legali ta' xieġi jek inti tiħu ċertu pozizjoni kumpanija jekk hemm ċertu ħaddim li ħajġu jina ta' uktar protezzjoni minn ħaddieħor. E, għanna dubi dwar dawn il-garanzji ta' trasferiment fuq aktar taħriġ tajjeb li kolok standards zoljien, iżda għom importanti illi inti għandek istituzzjoni fej aħna nifissaw standards komuni minimi l-Europa kollha kemm min. Nittama li l-Europa tkun eħkon eh, persuni fl-Europa li jkun id-dimur l-lin minnek. Ovvjament hemm ċertu standards, per l-aeroporti hawnhekk Eh, ovvjament għaw dawn il-possibilità li aħna isna fil-rapport fejn l-standards lokali għandhom jiġu eh, rispettati u għandhom jitqisu. Il-kustjoni ta' xogħol tajjeb ta' kondizjoni ta' xogħol ġusti, il ta' collective bargaining, aħna nħossu illi anke kif komissjoni ma tirrifjutax din il-proposta xorta għandna ma mal-pożizzjoni sana. Grazzi, tgħid l-Onorevoli Hirsch. L-ewwel nirreferi artiklu 12. U hekk kompromess li tressaq fuq is-suġġett ta' trasferiment ta' ħaddiema. L-emenda tiegħi hija 47 punt ta' dan kien illi ti membri kunu espliċiti fil-garanzi li jipprovdu. Inti tħajjek inti tħares lejn il-sitwazzjoni attuali tajjeb illi inti tjob n-nies titjom ċertu libertà Il-Komissjoni tixtieq tuża kelma mejk dan il-każ fejdu illi statib membri jistgħu jqisu sitwazzjoni nazzjonali tagħhom dwar jekk jiddeċidu li jedu dirtu miżuri u hemm naħseb illi dam Huwa aħjar milli ninġelu l-istati membri illi jagħmlu dan. Artiklu xinu kol importanti għalija, għal hawnhekk nitkellmu dwar it-taħriġ. tajjeb li kona dawn l-standards minimi naħseb sepp laħna hawnhekk fl-aħħar mill-aħħar huwa li aħna ntejbu kwalità li hemm fis-servizzi ta' ground handling. U l-istati membri jridu jieħdu sib fit-taħriġ. Ma memx periodu ta' żmien biss illi huwa ehm, stipulat li għana nanżommu miegħu. Il-porta l-Kommissjoni mi maħux li bizzejet, speċjalment jekk inti tħares lejn dak li suppost ridu jkunu jafu il-ħaddiema, e naħseb illi ħames tijiem pala minimu aċċettabli, iva, għandek bżon, għandek ammont ta' informazzjoni li inti titallem inti titħarreċ sew. Erri bil-forsi kolok minimu ta' ħames tim, tistax li hemm nies hemmhekk li qed jaħdmu li ma tantx dum livellu li ta' edukazzjoni. Ġifieri ma sens u aċċettabbli ħafna li nsaħħu il-livell ta' edukazzjoni tagħhom billi nfissaw livell minimu jew perdu l minimu ta' żmien għat-taħriġ. Signor Lambert, grazzi. Il-rapporters referu din l-emenda partikolari u għatridu rridu nidiskutu għal. l ideja tagħna tal-proposta kienet tali li eh, jahjar mill-li kienet għaliex waħsibna li ma tantx imxejna l-qudiem minn darba l-oħra. Moment semmini ta' kull opinjoni li toħroġ minn dan joħroġ minn dan il-komitat ħajkun qed jappoġġa l-emendi illi ħajkunu qegħdin jħarsu lejn li L-ewwel qed jaċċertaw li jkun hemm id-drittijiet tal-ħaddiema li jiżammew, id-drittijiet li diġà għandhom u li dan mxi fit ma taħriġ ta' kwalità tajba. Ġan li kull dak li dan dak u dak li rappreżenta dan il-komitat. Il-pożizzjoni tagħna fuq dil-kwistjoni li waħda ċara. Ovvjament fih dan il-komitat ħan dak li t-tġidi l-komitat imma ħna kun kostruttivi għal kommenti li aħna għadin narraw hawnhekk. Sir Handel? Diffiċli li nejda di f'żewġ minuti. Riprova però, din hija biċċa xogħol tajba fem. Surman, issa l-ewwel mistoqsija rigward jew l-ewwel kwestjoni rigward il- li jekk jiġi dan ħajġix rifjutat jew le, <laughs> dan huwa leġittimu bħala tħassib għaliex jekk dak li jkun qed jibża li jkun hemm deregolazzjoni tar-regolament mela għandhom minn dritt li jgħidu le. Aħn daw eh, eh, eh, nixxewqa hi li regolament tiġi mtejba. Jina nixtieq nisol fis-sostanza it titkellem dwar is-seba' kategoriji mhumiex marbuta wieħed mal-ieħor. Hemm raġuni tajba illa li dawn għandhom jiddaħlu xi tip ta' standards minimi. M'għandhomx dawn l-operaturi li jgħidu eh, di ħal ħat irrovinana eh, ħat irrovina il- destin tal-aeroporti. Le, naħseb li aħna namżon dawn l-standards minimi, speċjalment fir-fosma li mhumiex irregolati issa. Aħna rridu wkoll nimxu lej x'tib ta' sistema ta' standards ta' sikurtà. Ovvjament li sa' membri du jkunu jistaw imorru aktar li minn hekk ikridu, imma li dejli jkollok. Standards ta' sikurtà komuni jedi dieta ħafna. l punt li għandu xaqsmu ma' elementi ta' artiklu 12 mod partikolari. E, mod partikolari l-collective bargaining. Jider illi għamnek marrux ħaġa zmerċ, għalix l-emenda tiegħi l-emenda numru 50 kellox taqsam mal jekk l-użu tal-rappresentanti tal-collective bargaining kunu għandha tkun e, vinkolanti jew lesta. Jekk inti għandek kompromess illi ħaj jintuża bħala collective bargaining ġenerali għamna din differenti għaliex fl-istati membri għandek semi eh, differenti ħafna dwar jekk li collective bargaining japplikax eh, mod orizzontali jew le. Pereżempju fil-Ġermanja, il-livell nieżel ta' dawn il- il ta' collective bargaining Ġifiri, jek nirriferu għal dan it-tip ta' collective bargaining, għamela daw mumiex ser japplikaw dan is-settur. Għanna l-ura jidun jissu il kondizjoniet jivarjaw bejnietom f'istati membri differenti u jirriflettu fuqhom u jaraw li dan japplikaw għall istati membri kollha forsi hawnhekk ir-rapporter ikun jista' jħares lejn dan it-tip ta' lingwaġġ. Grazzi. niskużur ma l-gruppi l-oħra tal-lejn tajtek naqraħin minn ħaddieħor. Jina nisturbaħ, jina nishtiq grazzja unfaħħar il-parċipanti kollha għax-xogħol tajjeb tagħhom, nixtieq referi fil qasar għal punt wieħed jiena. Membru tal-Kumitat tat Trasport u kif tafu ir-rapportar hawnhekk qed imullin minn din il-kwistjoni tal-deregulation. U daħal artiklu 9, artiklu ġdid. Mhuwiex artiklu nisa naqbel miegħu. Nfakkar kollegi li skont artiklu 50 din hija kompetenza tagħna. Taħt taħt il-komitat tagħna. U xol qed jagħmel il-komitat eh, tal-impjieg qed jiġi għati eh, dajfu dajf dan ix-xogħol. ispiċaw il-saf tekst illi mhuwiex koesif għan ispiċaw bi problemi fil-plenari issa. Sur Dubakka. Grazzi sew, jina nishtiq nir-ingrazzja il-rapporter ta' xol tajab taħħom tal-kompromessi. Ta Aħna resaqna għatta emendi illi ħaj imxu iktar skont il-proposta l-Kommissjoni jew tnej illi na nixin nitkellem dwaru. Eh, Senjora Hirsch tkellmet dwar il-trasferiment tal-impiegati, jidu nitkellmu dwar xet iġri eh, f'ħafri pajizi, f'temit soċjali li għandhom jiġu rispettati aħna ma nistawx naqbdu unġelu l-impiegati kollha li jiġu trasferiti minn eh, kompanija l-oħra dejjem. Għax ċinu il-problemi, xim daqqet eh, xie kompaniji kollom jazlu viva l-iktar impiegati iktar produttivi skont sistem fis-suq li għandhom. bat għandek it-taħriġ eh, huwa ċar illi il-ħarsin soċjali tal ħaddim u importanti ħafna. Irridu nevitaw li jkun hemm is-social dumping, irridu naraw illi it-taħriġ ikun parti integrali tal-ħarsin soċjali. Iżda il-Kommissjoni fissat perdu ta' jumej u tajjeb il palamini bu mejna rajt għatta emendi illi ħajridu morru liktar li l-imminek. Irridu nirfinaw il-tekst. Ma nix bżon liktar ġranet ta' taħriġ għal kull xogħol Mhix li tajba li inti kollok ċifra waħda għal kulħadd, u kollok minimu. Ma tajnasa ikunu jistaw iħarsu lejn li għamlu sistema iktar finu ta' skont dak li qed fittex Grazzi is-Sur Baldwin. Jikieġbok id-dun xwis għax ma txmad l-na wisqin. Grazzi tal-kommenti, grazzi il-rapporter, membri kolla tal-komitat tal-xol taħħom fil-proposta taħħom, inkluż eh, il-xol taħħom tul il-tajl ta' sajf, xie kommenti ġenerali qabel ma nitkellem dwar l-emendi fil-qosor għalina li ħaġa importanti għal nżommu l-bilanċ tal proposta u li nfakkarkom illi dan jirinkludi zida bil-reqqa u eh, ċara għal eh, kumpanina mal malinji tal-ajru kif ukoll għal miżuri li għanna xaqsum per esempio mal minni ħaddem kif ukoll trasferiment tal-impjeg. il standard għolja jridu jkunu kruċjali għal dan it-tip ta' servizzi ta' kwalità għolja. Fil-qosor rigward l-emendi nixtieq nikkommenta fuq tliet gruppi l-ewwel net il-kwistjoni ta' trasferiment tal-impjegati. Jina kontent ħafna li l jarraf eh, ħafna rispetti il-benefiċi tal-proposta tal Eh, trasferiment tal-istaff jina nifhem surmena għaliex inti trid taħdem iktar fuqha. Aħna xtarrejna sew dwarha u aħna ħassu li jekk ħana għadu eh, norabtu l-istati membri u għazzejet u wis preskrittiv u wis qed jindaħal wis eh, fil-obbligi nazzjonali tagħhom u eh, naħseb li kien hemm ħafna appoġġ anki l barra minn dan il komitat u komitat ta' Trade, Komunità ta' Trade Unions, eh, kien hemm ħafna appoġġ għalihom għall-idea tagħna biex jippermettu li l-istati membri eh, jagħmluha jew inkella nimponuha biss jekk jekk taqbel mal dik tal-sistemi tagħhom tas sekurra soċjali huwa biss każ wieħed biss li qegħdin ipproponi aħna nġolu il-dak il-pajjiż li jimplementom. Maħna ħna marridux illi nimponu fuq, fuq il-libertà tal-istati membri illi jimponu bil-fors dak il-trasferiment tal-impiegati. Naqbel ukoll ħafna mas-surman illi l-emendi li l-għan taħħom huwa trasferiment tal-istaff għal servizzi kollha ta' ground handling huma nimur l inna rażejjed. Eh, imma peress li aħna qegħdin fiċċu bilanċ ma naqblux laqas illi dawk li qegħdin jipprovdu sa membri bil possibilta li jirkomandaw it-trasferiment tal-impjegati ma jmorru lil lin iżejjed. Jiġifieri aħna e, provajna e, nżidu il-ħarsin soċjali u nsibu triq tan-nofs. Dispiċini ħajkonni e, nittolbok biex biex taġġel aktar fuq is training saħri soċjali, sandar soċjali, għana nħossu illi irridu namlu kondizjonali rispett tal-standards minimi u ħtiġijiet minimi ta' taħriġ. Fuq ir-raġunal, mir-raġunat hawnhekk mhux ċar stramp li inti qed titlob li jkun hemm fissu biss meta sistema qiegħda taħdem dak li huwa f'termini ta' sistema ta' sekurta soċjali jew it-taħriġ. Jaħseb illi l-idea li nippermettu li ċertu Eh, stati membri b'dan il-mod ikun qegħdin eh, jaħarbu minn l-obligi tagħhom li qed nippruvaw nimponu, però li kollok livell tajjeb ta' sikurtà soċjali għandu jkun obbligatorju għal minn qed jipprovdi servizzi tal-ground handling u jekk dan ma jżeħ mela hemm pereżempju multi u sanzjonijiet u eh, proċeduri ġurisdizzjonali tista' eh, tista' timponi. Ħaġa oħra fuq is-sistemi ta' approvazzjoni tal-Unjoni Ewropea meta inti tressa is-sistemi għal deċentralizzazzjoni tal-kwalifika tal-impjegati eh, għal tal-impjegati mela jista' wasal problemi. Min qed jrid provazzjonijiet tal-Unjoni Ewropea rrid jara s-sistemi kollha qegħdin fisseħ illi l-ajruporti eh, se jkun qed iħarreġ istaff tiegħu kif suppost jekk inti għandek ċertu ħtiġijiet tal-ajruporti eh, illi ħajqodu jazlu aeroport aeroport u jduru aeroport aeroport musta jkun għandek tip ta' taħriġ orizzontali madwar l-Ewropa kollha aħna qegħdin nfittxu. Dak kollox. Rapporter fil-qosor immens. Mela, ma tanx fallinni ħin, jgħajt istrumman, nirgħetakom il-kol tal-kommenti ta'kom. Fuq tal-easa, eh, ħajkonna diskutu għaddi forsi ġemma diħra fi Strasburgu, kullu nistaw namlu dan l-skambju ta' femmit, eh, forsi eh, minn għal ħames tijem jitiku minni, mux jekk nitkellmu fuq jumej, insijal, għal, taħdem. Naf li jem differenzi fi sistemi tal-ground handling, u għem xol differenti, imma xer, imma il mux bizbejiet. Irjena, etnejt ħames sijem għandu jkun minimu. Naf li ħat ħajja seba differenti, u minn tkellem dwar differenzazzjoni bejn il-kategoriji, din ħatkun iktar ħaġa diffiċli fil-fat. Għax inti fuq collective bargaining, issa fuq għaddi fuq ta' collective bargaining issa nitkellmu fuq ġimgħa diħla. Ġoġ ħafna nirgazzjak ħafna tal-informazzjoni inti provdejt. Issa fuq di tal-impjegati, ħadin dan huwa mandat tagħna. Se jkun niġġieldu għaliha. Naraw li ma tgħaddix tagħhom. Imma dawn ma kollegi tagħna, dan huwa kompetenza wkoll tal-Kumitat tat-Trasport, ġmien mhix xi ħaġa li eh, għandna għandna nitilfu pala opportunità għanna forsi nistaw borru nidu kafe u koll nitkelmu dwar dan il-punt fi Strasburgu biex ikun nistaw nilqu konklużjoni tajba. Grazzi tajba, grazzi tassew. Inti saħat tkun pożizzjoni tajba illi prezenta emendi ta' kompromess fi 17 ta' settembru meta nkunu qegħdin nivvotaw fi 18. Tajja wis, punt numru 11 tal-aġenda tagħna issa ħankunu qegħdin nagħtu titwila lejn l abbot tal-opinjoni tagħna fuq l-MFF 2014-2020. Jiena nkun qed nippreżenta l-opinjoni tiegħi fid-29 emenda li tresqu għall-opinjoni tiegħi. Jiena kelli laqa l-biraħ ma' shadows rappreżentanti insomma. U tul din il-laqa' Riġna bħames emendi ta' kompromess. Nasab li sar progress, Iva. Missa nixtieq inżid emend oħra ta' kompromess. Towa faċi din nerġa' lura liha. Tul id-diskussjoni. Forsi tkun iktar ċara l-biċċa. Mela, għed mill-emendi fil-kompromessi dal bidlu emenda numru 3 illi l-għannit soċjali u ma ibnizla mill-ewel mill-ewel paragrafu. Emenda numru 2 sir Uri irrit tabniħ biex jirġa jikonsidra meġiet il-pozizjoni tijaw brabta ma artiklu 29 il-kondizjoniet li taħtom aħna daħanna flessibilta emenda 3 li għanni kif semmej diħan bidluwa, emenda numru 4 diffiċli ħafna bli naċċettawa għalix għet nitkelmu dwar kwistjonijiet tar-rata ta' twelit, rata ta' twelit. Suppost għeddin nitkelmu dwar strumenti li għataħt il-impjiegi ġifieri dan huwa diffiċli, jemmen hemm numru 5 hija diffiċli wkoll, jemmen ta' 6 wkoll, 7 le, m'hemmx problemi, 8, jemmen ta' 8. Du xaqsam għal 25% ta' riżorsi finanzjarji, tal-Fond Soċjali Ewropew, u bil-lingwaċ il-ġdid għax il-rizorsi finanzjarji li għalna fis-fondi strutturali għandhom ikunu allokati għall-ISF. U għandek hawnhekk dik il-parti li tgħid eh, li eh, regoli għandu li twarbu minħabba l-politika ta' koezjoni. Ġbirħan ikollna daħlu emenda bil-fom għal dan il-għana hawnhekk ukoll għadna l-opinjoni tal-espert tagħna. Ma naħsibx li xi ħadd li ħajkun kontra dan. Emenda numru 9 għandu x'esam mal-kompromessi. Emenda numru 10. Għazza missuru ri li għana problem, di problema bija. Eben da xira ma nafxie kudon u l-għan l opinjoni dil-nivenda. Ma nafxie nħosċan għanżomu l-emenda, di problema u kol b'emenda n 11 u 15. 16 noħorġu kompromess illi jkopri wkoll emenda 17, emenda 18, li għandha xaqsam l isfidi biex kompromess, biex dwar il-kompożizzjoni tal-komitat illi konna speċċana fil program biex nejnu l-foqra, This emenda xrin aħna tlabna li pipi joħorġu b'emenda oħra. Emenda 21 problema wkoll u 22-23 ukoll. Għandi problema bihom. Ta' Znura Zaborska. Tlabt is-sururi għal xi kjarifika, kjarifiki fuq il- Eh, emenda 25. Dan huwa kopert ma' kompromess. Futi ġiet. Iwa, fil fat dan huwa l-każ meta 26 ukoll jaqta' din il-kompromess, taqta' din il-kompromess 27 semmejt, 28 ħajkun hemm xi kerifiki, u 29 semmejt li kien problema lija. Jienna niddispeċini sal-li ġrejt naqra, iżda ma tantx għanna ħin xaħat le tajjeb wis proset. Mela nifutaw minn mandaħħal l-emenda bil-fom li dni kif semmejt u ħanamlu dan. fil-għali mis. Nkunu għedin għatu titwil aktar mill-rib għal-komedi ta' kompromess. Nidiskutu fit-18 nivota fuq l-20 issa negozjati għal-konsil fuq il-bidla u l-innovazzjoni, l-PSCI, Senior Rapporter, minuta biex tippreżenta. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ja, ich kann. Grazzi, Signora President, ma tantx hemm affarijiet ġodda xnajdu kena laqa waħda Mbagħad kellna trialogu, diskussjoni ta' trialogu minn dak iż-żmien daw. U l-laqqa tal-Kunsilli Missi għal 10 ta' Settembru verament nemnu li jkun hemm linja ċara li toħroġ minn din laqqa mbagħad kun hemm data eh, dikjarata l-laqqa ta' trialogu. Aħna għamilna l-ħin biex nitkellmu fuq taxxi ġodda, transkonfinali, attivitajiet transkonfinali, eccetera, kif ukoll struttura unifikata, nispera li kun hemm xi ħaġa iktar nirrapportera fil-qalimis. Grazzi, sempliċement nixtieq inżid qed president illi aħna spiċċajna bħala guinea pigs fil-parlament, l għaliex konna l-ewwel biex nibdew negozjati fuq il bazilika legali għall-MFF u aħna xokjati ħafna bil-mod kif il-Presidenza Ċipriotta ma ridiċ titħol f'dan is-suġġett billi għallu ma kellhomx ħin biżejjed biex jeżaminaw l-emendi. X'nista' ngħid? Qegħdin dak li qegħdin miex mhix kwestjoni prinċipali imma reazzjoni ta' din il-presidenza ċipjotta tajja li ma nistaw ma nistgħux nitkellmu xej fuq li għaliex m'għandniex l ftehim fuq l kunsill. Naħseb dan jmur kontra kullu ħaġa li aħna provaw nagħmlu. Allura wara tmim din il-laqa ħammur qoddim iċ-ċer tal-Kumitat Budgets u aħna għanna nkunu Eh, irridu nattu messaġġ il ma nistgħux nimxu b'daw l-affarijiet u dan messaġġ għandu joħroġ b'mod l-iktar b'saħħtu eh, l-Presidenza eh, Ċipriotta imma din f'sitwazzjoni biex nippruvaw nagħmlu xi progress hawnhekk. il konsidra tal f f'Ċipru qed isir fl-istess ħin fl-istess ħin qed isir il-Kunsill ta' Ministri inkarikati mill-impjiegi u flimkien mal Ministri għal affarijiet Ewropej aħna insistejna ħafna fuq l-argumenti tagħna u naħseb illi huma miftuħin għal dawn l-argumenti nisuġġerx li nżommu l-prioritajiet tagħna u dan iwassalna għall punt li jmiss u nispera, nispera li meta jiġi xi ħaġa oħra fuq dan il-punt neġa' niġi qudiemkom fuq għandhom. hemm rapport bil-miktub ta' sur ta' onorevoli membru dwar żjara eh, li għamilna fit-Tessaloniki, kolli ngħid li kien hemm ħafna diskussjoni fuq il-prioritajiet 2012-2014 għal sfidi li għandhom xaqsmu mal-governanza għax id-direttur li rċivjena fuq għal dat iċ-ċentru fil-fatt e, direttur e, li qed temporanju acting director u s-sitwazzjoni pjuttost hija blokkata u dan ma jidirx li ħajkun eżempju tajjeb ta' governanza tajba fuq dan l-Ewropa li l-Europa suppost da taġixxi taġixxi eh, bħala eżempju. Eh, jiddispeċi li għet naġġeb daw l-affarijiet, il-President għad ringrazzja l-interpreta, l-interpreti nintaqaw fi 17 settembru, grazzi ħafna.